Bene, buonasera a tutti, siamo già... il Waranov Senaretta tajjeb, diġa tard, u għanna ħafna x'namlu issa wara nofsinar. Għanna il-rapport fu l-istrateġija ta' suq uniku, il-rapporter Lara Komi, u nibda bla dewmin bil-dinad l-kelma l-rapporter un bat ix-shadows kif ukoll l-interventi l-oħrajn. Safrattant nixtieq insellem ukoll 20 il-żagħżugħ u żagħżugħa studenti mill-Kroazja, mill-Polonja u mill-Slovakkja, kif ukoll l-Italja. Dawn jinsabu fostna nilqawhom insellmulhom u 15 il-staġġer ukoll ta' diġi traduzzjoni li wkoll jinsabu fis-sala. Nsellmulhom ngħaddu l-kelma lir rapporter Lara Komi. Grazzi, Presidenti dawn l-istudenti se jassistu għall-istrateġija tas-suq intern u allura se jkollhom aħbarijiet minn qabel meta mqabel mal-ġurnali. Aħna għamilna biċċa xogħol tajba naħseb għalli ġew preżentati ħafna kompromessi 23 u dan ifisser li nsibu sinerġija fuq ħafna punti dwar is-suq uniku is-suq intern l-element li għandu jwassal għat ta' tal-Ewropa u e, t-naħħija ta' l-ostakli dawn maffarijiet li nsibuhom fil-rapport. Mux sa' noqgħod nispeċifika x'inhu kull kompromess għaliex il-kol kemm aħna, kol kem intom ukoll għandkom it-test qudiemkom pero xtaqt nippreċiża li fir-rigward ta' punt importanti ieħor sibna ftehim maħħari ma' li sijar fuq is-suġġett tal-VAT għaliex għalihom kien punt importanti issa sibna kompromess magħhom u nistgħu immexxu fuq din id-direzzjoni appoġġejna wkoll sensiela ta' proċeduri għas simplifikazzjoni kemm tat tenders kif ukoll tal affarijiet l-oħrajn kollha li għandu jkollhom l-SMEs apparti l ħarsien tal-konsumaturi tagħna wkoll bl-indikazzjoni ta' oriġini il-kunċett ta' made in u xi ħaġa oħra li għalina kienet importanti ġifieri li nippruvaw nwessaw dejjem aktar il tenders U rridu nsibu definizzjonijiet komuni wkoll b'mod li nkunu nafu x'inhi startup, bleżat, x'inhi SMI e, u kif jistgħu jkunu identifikati wkoll il-parteċipanti għal dawn tenders. Imbagħad eh, kien hemm ukoll eh, fuq ix-sharing economy dawn huma affarijiet li jistgħu waslu għal riżultat tajjeb. U mbagħad il-votazzjoni se tkun għadha. Qed hawnhekk għad-dispożizzjoni tagħkom jekk għandkom xi kummenti jew inkella mistoqsijiet sa nkunu hawnhekk jiena u x-shadows. Grazzi anki għal qosor tal-intervent tiegħek. Issa ngħaddi l-kelma bla dewmin għax Shadows. Nibdew Marlene Mizzi tal-SND. Thank you, Chair. Thank you very much. Grazzi. Nishti nirringrazzja lil Lara u l-Shadows għal kooperazzjoni li kien hemm fuq dan ir-rapport strateġiku importanti. L-atmosfera kienet kordjali wkoll, ovvjament kien hemm ħafna gruppi politiċi differenti telqu minn puntu ta' tluq differenti, però eh, ħriġna eh, b'rapport li huwa benefiċjali għal ħafna gruppi u għal assu eh, uniku wkoll. L-emendi ta' kompromess 23 li huma ġew adottati bħala pakkett u suppost għandhom jgħaddu kollha. Għaliex jinkludu ħafna affarijiet, ovvjament, ma mhux mija fil-mija eh, mill-perspettiva tal-essendi. Inkiseb ħafna, però naħseb li r-riżultat kien wieħed bilanċat. Dinja xi ħaġa li għandha tkun konfermata għada. Il-kalendarju tagħna kien imprekattiv ħafna, ma tantx kien hemm ħin biex niddiskutu dak li bidna niddiskutu, però aħna u ruħna u hekk għamilna. Irrid ngħid li għalkemm ħafna mill-emendi tagħna ġew inklużi u l-kompromessi huma aċċettabbli, nixtieq ngħid xorta waħda li hemm xi kwistjonijiet importanti għall essendi li ma ġewx inklużi u dawn jinkludu r-rifet regolamentazzjoni aħjar, id-direttiva tas servizzi, il-passaport tas servizzi, ir-retail, standardizzazzjoni u l-ekonomija soċjali. Dan ma ġewx inklużi, però jiena fiduċjuża li fl-ispirtu tal-ħidma tagħna jirna xilna naslu għal test bilanċar forma minna bil-kompromessi. Issa nistenna bil-ħerqa dak li se jiġri għada biex naraw x'se jiġri minn dan ir-rapport tassew bilanċat. Grazzi ħafna. Grazzi, issa, il-shadow tal-ICR Daniel Dalton. Grazzi, President. Jena u koll nishtiq ringrazzja rapporter għal-ħidma sostanzjali li għamlet u koll il-shadows l-oħrajn għal-kooperazzjoni tajba u għal-ħidma li kellna fost il-gruppi. Min naħta li s-sijara ħna nistaw naċċettaw dan il-rapport finali u kol. Ovvjament ma ksebnix kollox lanqas aħna, però naħseb li kena kompromess tajjeb li jindirizza tħassib ewlieni ta' kulħadd. Se nappoġġaw ir-rapport aħħari u minn tagħna hemm xi elementi tajbin fil-rapport hemm l-element ta' sharing economy u u il-modelli wkoll ta' negozju blat fi xkejl, xi ħaġa li permetti flessibilità għal ħaddiema u l-konsumaturi biex jingranaw fil-konċett ta' tkabbir ta' s-seklu 21 u rikonoxximent ukoll li fornituri tradizzjonali ma jistgħux jikkompetu kif inhu xira irridu neżaminaw mill-ġdid ir-regolamenti li qegħdin iżommu lin-nies lura. Jiena nappoġġaħ dan il-kunċett li żvilupp ta' suq Eh, uniku huwa xi ħaġa importanti għal ġejjien u importanti wkoll li dan jizkun eh, żgurat għal negozji kbar u għal dawk u ukoll għaliex il-problema li għandna attwalment hija li dan is-suq ma jindirizzax it-tħassib ta' negozji żgħar. Ovvjament eh, negozji l-kbar huma aktar aġevolati minħabba d-daqs tagħhom, però l-kummerċ iż-żgħar mhumiex. Il-kol kemm aħna interess li niżguraw li s-suq uniku jiżviluppa b'mod li jgħin aktar l negozji u dan huwa rikonoxxut f'dan ir-rapport. Kuntent ukoll li ħriġna biftejm tajjeb fuq il-VAT u għacċar li rridu nindirizzaw il-problemi eh, f'dak il-qasam, però eh, l-istati membri għandi jkollhom il-possibilità li il-vet jagħmlu huma. Nixtieq nsemmi wkoll xi joqsma li ma nistgħux nappoġġaw għaliex hemm xi kompromessi hawnhekk li aħna ma nistgħux nappoġġaw bħala grupp. Però se nappoġġaw xorta għada rapport finali, però dawn il-kompromessi mhux se nappoġġawhom dwar il sorveljanza tas-su u sigurtà tal-prodotti nappoġġaw l-ambizzjoni tal-pakkett u nixtiequ naraw jimxi, però ma nistgħux nappoġġaw il- il-compulsory country of origin eh, nasib xaħda bħal din se tkun imprekattiva se tiswa ħafna flus u mhux se tejjeb il-ħarsin tal-konsumaturi u mhux se tgħin e, traċċabilità tal-prodotti lanqas. Aħna mhux qegħdin nifhmu eżattament x'in il-ġustifikazzjoni hawnhekk għaliex mhux qegħdin naraw li hemm problemi li għandhom jiġu indirizzati b'dan il-mod. Fuq il-kwistjoni ġenerali tal-labeling irridu e, ma nkomplux b'din il-profilazzjoni sħiħa ta' tikketti u rridu wkoll innaqsu frammentazzjoni, konfużjoni tas-suq, Pero però etikatta it tal-pajjiż ta' oriġinu wkoll xettiċi dwarha mbagħad il-GIs ukoll il-rapporter taf xin il-pożizzjoni tagħna se intenni għal darb'oħra li ma nistax nappoġġaw l-idea li konna li nestendu eh, il-GIs agrikoli għal dak non agrikoli dawn huma marbutin mal-klima, mal-art, mal-ħamrija u ma ġestjonati ħafna drabi minn POs. Il-problema hija jekk inti ma tkunx parti minn dawn il-POs jista' jkun restrittiv eh, li tagħmel affarijiet bħal dawn. Mhux qegħdin nifhmu eżattament għalfejn jista' jkun hemm benefiċċju li jkun hemm din l-estensjoni għal GIs non agrikoli. Ma nifhimx għalfejn pereżempju eh, karozza trid tinbena f'ċertu fċertu belt u mhux f'belt oħra. Nifmu l-kunċett tax xampanja pereżempju għaliex il-klima differenti minn posta li oħra, però meta niġu għal prodotti eh, mamulin ad opera tal-bniedem naħseb territorju differenti. Dan, però naħseb li r-rapporter jaf xin il-pozizjoni tagħna hawnhekk mhux se nappoġġaw dan il-kompromess, però se nappoġġaw ir-rapport finali naħseb li l-ftejm huwa wieħed tajjeb in ġenerali minkejja dawn il-problemi li semmejt u se nappoġġaw ir-rapport aħħari. Grazzi Onorevoli Dalton, issa għall-għalde Onorevoli Woha. Grazzi, grazzi l-rapporter għal-ħidma kostruttiva. Naħsbu li din opinjoni tajba, kulħadd jaqfu dan, nixtieq ringrazzja l-rapporter u grazzi wkoll tal-emendi tagħna li aċċettajt. Però għandna kwistjonijiet eh, oħra impendenti fuq kompromessi 15, 19, 20, 22. Dawn hawnhekk naqblu fuqhom eh, ma l-IPP u l-ICR u anke kompromess 23. Pero dwar 19 21-22 għanna attenzjoni partikolari. Il-kommess fuq il-geoblocking huwa dajjef għal jaħseb li il-Kummissjoni għandha eh, tressa proposta ambizzjuża imbagħad hemm il-formulazzjoni negattiva wkoll fuq ix-sharing ekonomi kwalunkwe eh, kwalunkwe dan il-lingwaġġ eh, nikwota. L-għalda ma nistawx nappoġġaw u koll kunċett tal-mejden il-Kommissjoni għanda tamer revizjoni ta' rekwiziti kollha tal-etikettjar. Tippreżenta pjan biex innaqsu n-numru wkoll ta' rekwiziti ta' tikketti toħloq u ukoll biex tgħid li huma essenzjali biex wieħed jikonsma il-prodott. L-għalda u ukoll l-informazzjoni tista' tiġi provduta permezz tad-diġital u mhux bil-fors fuq il-prodott. U allura jina naħseb li emenda ta' kompromess 22 miex ambizjuża biżejjed, grazzi. Grazzi. Memħat tal-gwem lider il-ħoddor, Ġulja Reda, mux idemmek, pero ma nafxa kem xaħat li jitkellem minn floka. Grazzi. Jieta unnek biex nitkellem fisem Ġulja Shadow tal-grupp tagħna. L-ewwel nixtieq nirringrazzja r-rapporter tal-li inkludit eh, tħassib tara dwar il-crowdfunding, sharing economy, l-open standards, affarijiet li huma implementabbli mill-SMEs u l-liċenzji eh, miftuħin ukoll pożittiva ħafna dwar dan il-kunċett, però hemm xi tħassib ukoll min-naħa tagħna fuq il-geoblocking u hemm nuqqas ta' ambizzjoni ġenerali wkoll fuq il-proposta dwar in-negozjati tas-suq uniku dawn kellhom jiġu mitqisa aħjar hemm ukoll il-ħtieġa għal approċċ iffokat biex nindirizzaw il-geoblocking fil-waqt li nirrikonoxxu li l-SMEs ma għandhomx ikunu mġiela li jagħmlu kollox kullum kien. Il-Kumitat hemm kondu jkun aktar ambizzjuż meta niġu għad-dritt tal-konsumaturi biex jaċċessaw informazzjoni fuq il-prodotti li mhux l-istess ħaġa li tobbliga il-kumpaniji biex iwettqu l-obbligi tagħhom fuq l-estensjoni tal-GIs din hija xi ħaġa li l-grupp tagħna ma jistax jappoġġa. Imbagħad fuq il-kwistjoni ta' produzzjoni SPC u l-waivers nixtiequ nenfasizzaw li dinja ħaġa importanti għall grupp tagħna b'mod li nistimulaw il-manifattura ta' mediċini ġeneriċi, eċetera. Ġala darba emendi konverġenti fuq dan is-suġġett nittamaw li jkun hemm riżultat pożittiv fuq din il-kwistjoni għalkemm l-emenda tagħna 2019 u 20 huma konverġenti għandna problema bit-tmiem ta' emenda 220 il kliem without undermining the market, etc. etc. Għanna problema b'din il-parti. Nittamaw li ikun hemm bidla hawnhekk. Grazzi ħafna l-attenzjoni tagħkom dak kollox minn naħa tiegħi. Grazzi. Issa ngħaddu għal FDD Marco Zullo. Grazzi President. Grazzi għal-rapporter ukoll għal-ħidma eċċellenti. Naħseb li t test beda b'ħafna spunti pożittivi u issa tejjibnieh. Irnexxielna li nlaqqgħu ħafna Eh, tħassib differenti. U importanti l-fat li f'dan it-test qegħdin nissalvagwardjaw li ċittadini kemm bħala konsumaturi kif bħala ħaddiema. Dawn għandhom jiġu mħarsa fl-istess waqt qegħdin intennu l-importanza li jkun hemm su għammi l għad kabbir ta' l-SMEs permess ta' regoli li għandhom ikunu ċari u sempliċi. Issa fid-dettall. Aħna kontenti bl-approċ adottat dwar is-sharing economy. Eh, konxi mill-fatt li rridu nħarsu l-interessi ta' dawk li diġà qegħdin jaħdmu fis-suq. Konxi wkoll li nitolbu li leġislatur sforz biex jiġu implementati regoli li jqisu l ħeffa li bija qiegħed jinbidel u jitwessa dan is-suq b'mod li nantiċipaw permezz ta' regoli flessibbli l-possibilità li wieħed iwassal għal possibilitajiet ta' xogħol ġodda, affarijiet li llum il-ġurnata għadna maħniex nimmaġinaw biċ-ċar, sodisfatti wkoll talba ta' intervent leġislattiv bres l-indikazzjoni ġeografiċi għal prodotti li mhux agrikoli. Din is-sistema ma tmurx kontra ċirkolazzjoni ħielsa tal-prodotti, anzi tippermetti li nżidu il-kwalità eċċellenti tal-prodotti tal-kontinent tagħna. Favorevoli wkoll għall-imbottatura li qegħdin nagħtu lill-Kummissjoni dwar l-informazzjoni u l-indikazzjonijiet ta' oriġini u produzzjoni fuq it-tikketta f'dan il-każ ukoll Din hija sistema biex ikun hemm aktar informazzjoni lill konsumaturi li allura mbagħad ikunu jistgħu jagħmlu għażliet aktar aqlejn fix-xiri tagħhom. Dinja valur miżjud eh, addizzjonali. Imbagħad għandna tħassib dwar il-possibilità li wieħed joħloq eh, mediċini fl-Ewropa qabel li tiskadi l-privattiva. Xi ħaġa li ma ksibniex kompromess fuqha, jiena u kollegi oħrajn ippreżentajna emendi f'dan ir-rigward u nittamaw li dawn jistgħu jintlaqgħu b'mod favorevoli waqt il-votazzjoni għaliex apparti eh, l-kwistjoni ta' drittijiet ta' min għandu liċenzja dan ikun jista' jippermetti li jidħlu fil-kontinent ċikli ta' produzzjoni li bħalissa jiġu prodotti f'pajjiżi terzi nittamaw li l-votazzjoni tkun pożittiva fir-rigward ta' dawn l-emendi. Grazzi, Onorevoli Zullo, issa li nefhem ħadd la rapporti raqqas l-oħrajn u allura ngħaddi l-kelma lill-MPs l-oħrajn. Honorable eh, Schwab. Grazzi, President. Grazzi. L-ewwel nixtieq nirringrazzja l rapporter Lara Komi għal-ħidma ta' sew eċċellenti tagħha. Jiena naħseb li l-messaġġ essenzjali ta' dan ir-rapport mill-Parlament Irrid ikun imsejjes fuq il-fatt li aħna bħala Parlament meta niġu għall-implementazzjoni u traspożizzjoni aħjar tar rekwiżiti ta' suq uniku, rridu nirrikonoxxu li dawn imorru lil lejn mill-kompetenzi tal-Kumitat, irridu nappoġġaw din it-tip ta' ħidma ma ninsewx ukoll li s-suq intern qed hemmhekk għal kulħadd sija kux mitramuntana nofsinhar il-vant jew il-punent. Dan huwa messaġġ li bla dubju Eh, jista' jikseb appoġġ f'dan il-kumitat. Hemm xi oqsma individwali li ġew riflessi f'kompromessi u bħalma qalu il-ħodor il-mediċina ġenerika hija qasam importanti. Ovvjament, dan huwa qasam li huwa kompetenza tal-Kumitat Envi u għalhekk forsi ma wettaqx il-progress mixtieq. Imbagħad hemm moqs moħrajn is-Sur Goga pereżempju semma tikketti ta' oriġini u l-argumenti li qegħdin jintużaw f'dak il-qasam affarijiet li eh, hija suġġett tal-analiżi kritika fl-IPP ukoll. Għandna bżonn rapport fl-aħħar mill-aħħar aħna li jikseb maġġoranza ċara imbagħad bl-appoġġ tar-rapporter konċernat naddu messaġġ l Kummissjoni, grazie. Grazie all'onorevole Schwab, onorevole Grappini. Maria. Grazzi lill Grappini. Sam... Grazzi. Grazie ħafna. Nixtieq nirringrazzja lill-Sinjura Komi u nixtieq nirringrazzja wkoll il-Marlin għax huma aċċettaw il-stedina tal-grupp fuq l-SMEs. Ħafna assoċjazzjonijiet ta' SMEs kienu prezenti u qalu taw pjuttost il-parir tagħhom. Iż-żewġ kollegi rapporter it-tnejn apprezzaw ħafna l-iskambju ma' rappresentanti tal-ekonomija reali għax taqt ngħidu dan. Kuntenta tal-fatt ukoll il-20 tal-emendi tiegħi ġew inklużi fl-emendi ta' kompromess, però għad fadal tminja illi ma ġewx mdaħlin imma dawn l-emendi kollha għandhom bħala għan jgħinu lill-SMEs, dan kien l-għan tijaj. Jiena xtaqt nati nifs ieħor lil dan is-suq iktar trattament indaqs, iktar trattament favorevoli għall-SMEs u nixtieq illi Eh, nistieden nissu Dalton għal kafe biex najdlu li mhux ix-xampanja biss hemm tiġi protetta bħala indikazzjoni ġeografika ma wkoll pereżempju ċeramika li tista' tiġi prodotta f'ċertu reġjun għax pereżempju nsibu t-tafal fejn nistgħu nagħmlu dawn il-prodotti tal-ċeramika, imma hekk bir-riċerka tagħna nkunu nistgħu ngħinu kemm jista' jkun l-SMEs. Io non ho altri iscritti a parlare, quindi prima di dare la parola alla Grazzi ħafna. Issa nagħti il kelma lura lil rapporter Lara Komi nixtieq nifirħilha għall ħidma li għamlet u kif ukoll ir-rapporter tal-grupp tiegħi Marlin Mizzi Jiena naħseb li dan it-tekst u għet bilanċat, anka bilanċat għal dawk li huma il-kompromessi. Nispera li jkun hemm appoġġ ġenerali għaliex il-bilanċ insibuh jekk il kol nipruvaw naqorbu lej xi ħaġa, nipruvaw insibu l-aħjar mod kif nindirizzaw ċertu suġġetti u naħseb li mixin fid-direzzjoni ta' dan il-Parlament u ta' dan il-Kumitat dawk il-punti li għandhom xaqsmu ma' regoli ta' oriġni fuq il-mejden u l-indikazzjonijiet ġeografiċi li ftit xur ilu dan il-Parlament fil-fatt esprima ruħu b'votazzjoni pozittiva ħafna aħna nkunu qegħdin nivvotaw fuq dan għada u e, huwa ċerta huma ċertament li zjed aspetti importanti. Mela, il-rapporter Lara Komi, mela, biex nispeċifika żewġ affarijiet l-ewwel net għal dak li għandu x'jaqsam is-sistema tal-farmaceutiċi palma edna u palma aħna ma xtaqniex nitlu fid-dettal fuq dan is-suġġett għaliex dal-waqt ħajkun hemm studju ta' impatt propju fuq dan is-suġġett speċifiku kemm fuq il-mediċini ġeneriċi u dawk li mhumiex minnaħa tal-Kummissjoni. Mbagħad la darba jkollna dan it-tekst inkunu nistgħu nifhmu eżattament xiridu ċittadini xiridu l-kumpaniji kemm dawk li jipproduċu il-mediċina ġenerika u dawk li le. Għalek, sa' kemm ikonna dan il-rapport, aħna saħħaħna il-sistema tal-privativi għalli xis sistema mhux qed taħdem fl-istati membri kollha kif suppost, specialment eh, iż-żminijiet li għaddu biex ikun hemm protezzjoni, għalek aħna nifukaw fuq dan. Issa, fuq il-punt tal-made in u l indikazzjoni ta' oriġni jini li għaw seba snin għalek drajt dan is suġġett li jiġi diskus kemm il-darba, iżda meta mqabbel mal-aħħar drabi aħna għanna studju ta' impatt li jiddefinixxa l-importanza tal-indikazzjoni ta' oriġni għal konsumaturi. Għalek aħna għannizzajnieh f'dawl differenti, fis-sin li għaddew aħna dejjem rajna l-indikazzjoni ta' oriġni eh, li tkun favur biss l-intrapriżi nkella l-SMI. Imma minn l-istudju ta' impatt li sar, li fil-fat saqsa l konsumaturi kif suppost eh, huma eh, x'jaħsbu irna xinna naraw dan ir-riżultat. Ġifieri hawnhekk maħniex qed nippruvaw inkissru aktar is-suq, imma anzi eh, id-direzzjoni hija dik ta' titlu u l-isem anka ta' dan il-Kumitat li ġifiri ħarsin tal-konsumaturi fiħdan is-suq. Jina mort nara xej ħażin li najdu li prodott qed tisir f'pajjiż minn flok ieħor qed nagħtu valur ta' dak il-prodott. U fortunatament imbagħad il-konsumatur huwa ħieles li jażel u x'irid jixtri u kif irid jonfoq flusu. Jiena nixtieq nirringrazzja lil kulħadd, għada ħankunu qegħdin nivvutaw Nispera li eh, flimkien ikonna konsens ġenerali għaliex dan u fajl li kemm jista' jkun malajr immur lura lill kummissjoni sabiex jaċċettaw proposti l-ġodda. Grazzi. Grazie għall relatrix Grazie ħafna l-rapporter. Tajjeb wis naddu għal punt li mis. L-opinjoni fuq id-direttiva fuq is-servizzi tal-posta rapporter hija l-Onorevoli Lucy Anderson. Naddu l-kelma lila. Grazzi ħafna nixtieq nibda bil ngħid li dan huwa qed isir eżerċizzju verament interessanti rapport interessanti ħafna u nixtieq nirringrazzja Shadows kollha għal parteċipazzjoni tajba tagħhom. U anke nixtieq nirringrazzja l-ħidma tal-grupp tal-suq diġitali waħdin il-bieraħ li tat informazzjoni tajba ħafna fuq settur tal-parcels mod ġenerali. Għalhekk grazzi wkoll dawk li taw l-emendi kellna 53 emenda mill-gruppi politiċi kollha naħseb huwa punt importanti U ħafna kwistjonijiet ta' importanza tqajmu minn dawn l-emendi u dan jista' jgħin sabiex nikkontribwixxu għal opinjoni aktar sħiħa. Aħna qegħdin nippruvaw nagħmlu kompromessi kemm jista' jkun biex nassiguraw li il-punti kollha ikunu inkluż b'mod ordnat. Kwistjoni waħda hija li nassiguraw li l-istati membri jistgħu jużaw il-mod ta' kif hija infasla d direttiva dak li huwa l-flessibilità iżda nifukaw ukoll fuq l-istati membri li daw jimplementaw kif suppost id-direttiva u din hija xi ħaġa li ħarġet f'numru ta' emendi. Is-sostenibilità fuq medda twila ta' żmien tal-servizz universali jiddependi milli l-istati membri jikkonsidraw sa ċertu punt id-differenzi ovvjament skont monitoraċ u regolamentazzjoni għalhekk il-lingwaġġ eh, eżatt ħaj joħroġ iżjed tard imma kulħadd ippreżenta emendi interessanti ħafna fuq dan. Il-emendi saħħu kol eh, referenza għal għal servizzi differenti offruti mis servizzi tal-posta u hemm kunsens li l-Unjoni Ewropea jrid twieġeb trid twieġeb għal zieda fin-numru ta' parses li jiġu imwasla fuq livell transkonfinali biex ikun hemm eh, eh, prezzijiet raġonevoli, trasparenza u eh, servizz tajjeb għal konsumaturi kif ukoll rridu nagħmlu referenzi għal indirizz tal-konsumatur Ġviri li kunem eh, rekors, ġviri li kunem transpozizjoni sieħa tal-direttiva tal-ADR. Rridu nassiguraw li eh, il-servizz jaħdem tajjeb, jkunem kwalità, twasilit jaħdmu eh, u jkunem li kollox jaħdem sew, hemm bżonn enfasi fuq dan il-kuntest u anka s-sostenibilità tal-settur kollu kemm hu hemm bżonn inkoraġixxu titjib ta' edukazzjoni, taħriġ, ħiliet, U aħna għanna xie emendi anka fuq kwistjonijiet ta' eh, ostakli kontra operaturi ġodda u rridu nassiguraw kondizjonijiet indaqs għal kulħadd. Aħna fil-bidu tal-proċess għamilna eh, abbozz ta' emendi ta' kompromess ċirkolajnijom il-bira kena eh, laqa ta' shadows aktar kmini illum li kienet verament kostruttiva, rridu nkunu ċari, jista' jkun hemm xi punti oħra li joħorġu u rrid ngħid għal darba oħra grazzi U dan huwa settur importanti ħafna u bħala kumitat aħna kuntenti li qegħdin ikontribwixxu. Grazzi. Grazzi l rapporter Sinjura Anderson, issa naddi ah, naddi l-kelma li Shadows għal PPE għanna li Sinjura Rosa Thun. Grazzi ħafna. Grazzi Lucy għal-ħidma kollha li għamilt. Il-kwistjoni hija waħda importanti ħafna għaliex is-servizzi tal-posta u um, e, tal-konsinji għanda effett importanti ħafna fuq is-suq intern tagħna u suq waħdini għalhekk hemm bżonn inkunu involuti bisħieħ sabiex dan jaħdem kif suppost. Jina rajt l-abbozz ta' opinjoni li ħejjiet Lucy aħna tkellimna kemm minn darba u la abbozz huwa interessanti ħafna bidu tajja pa' diskussjoni. U li jina kiku nifoka fuq dan palma diskutejna l-ewwel punt tiegħi. Bżonn nevalwaw jekk il-miri tad direttiva pal kisba tas suq intern ta' servizzi postali fil-fatt wet u xew le. Jina mm, ma jidrlix li dan it-isir, sissa. Palma l koll nafu għanna 28 suq separat fit territorju tal-Unjoni Ewropea. U id-dokumenta ħidma tal-Kummissjoni bil-obbligu ta' servizz universali jiġi implementat u eh, differ mod differenti ħafna fl-istati membri u memx bizzej ċarezza. Imma hemm ħaġa komuni għat 28 suq differenti. Kulħadd l-operaturi kollha jaħsbu e, eh, fiħdan il-frontieri tagħhom stess. U jiena naħseb li bl-attivitajiet tagħna ma nistgħux nieqfu fil-frontiera. Frontiera llum il-ġurnata ma tistax tkun ostaklu. Frontiera m'għandix toħloq spejjeż addizzjonali. Tieni ħaġa, traspożizzjoni Il-Kummissjoni tat lill-Istati membri biżejjed ħin sabiex jagħmlu trasposizzjoni kif supposta direttiva. Kummissjoni stennit kważi sentej wara l-iskadenza li kellna fid-direttiva biex tippubblika dan ir-rapport u sfortunatament jidher li dan xorta waħda mhux qed iwassal għal livell qoli ta' trasposizzjoni. Sa fejna fien hemm żewġ każijiet ta' ksur li ġew mibdija mill-Kummissjoni. Iżda meta nħares b'aktar dettalli il-kontenut ta' trasposizjoni fl-istati membri, nara b'mod ċar li ħafna drabi id-direttiva mhijiex trasposta kif suppost. Hemm kwistjonijiet li għandhom x'aqs mal-VAT, mal-separazzjoni strutturali tal-funzjonijiet differenti eh, għal dawk li għandhom x'aqs mas-sieda u il-kontroll. Imma hemm ħafna ħafna ostakli għall operaturi alternattivi bħalma semmejtu intom biex dawn jitlu fis-suq u hemm bżonn li nifukaw aktar fuq dan. Irridu nibdew mill-aċċess għall-infrastruttura u nikkonkludu fir rekwiżiti speċifiċi li għandhom bħala għan il-ħarsin ta' dawk li qegħdin joperaw bħalissa. Għalhekk il-Kummissjoni fid-dokument ta' ħidma tagħha qalet li 11 stat membru jidher li għandhom numru ta' awtorizzazzjonijiet, kundizzjonijiet li jiddublikaw ir-rekwiżiti ta' leġislazzjonijiet oħra. Jiena ma nixtieqx nifoka wis fuq it-traspożizzjoni hawnhekk. Imma nippreżenta xi emendi fuq dan. Tilet punt. Aħna hekk fil-kumitat qegħdin nindirizzaw is-suq waħdin id-diġitali. Għalhekk hemm bżonn li naraw il-perspettiva fuq medda itwal ta' żmien biex nwaslu il- eh, dawn il-parcels. Il-pakki, il-pakketti. Nistaw naraw li kumpaniji kbar online dal-waqt ħajsiru kol operaturi ta' konsigni, per eżempju Amazon li diġa ħabret li qed tibni eh, lockers fuq livell pan-Ewropew lockers għal dawn il-pakketti, jimmu xef nara neċessarjament bħala teddida, Imma kieku nippreferi li aħna naħsbu aktar dwar kif nistaw is-suq postali namluħ aktar effiċenti. Niddiskutu r-reġims il-loġistika sabiex ikun iżjed faċli n-negozji operaw fis-suq. id-drittijiet tal-konsumaturi huma mħarsa aħjar meta pakket jintbat bil-posta mill-li jek jintbat kumpanija li tamme konsinji, forsi l-kontra huwa minnu. Għalek Lucy jina kontenta ħafna l-inkompli naħdem miegħek, kien saqsu dawn mistoqsijiet kollha nfittxu t-tweġibiet u forsi jinsibu koll Eh, soluzzjonijiet li huma kompletament ġodda jien ma nafx bil-bieraħ eh, fil-grupp ta' ħidma meta aħna kellna din il-proposta ah, dwar l-obbligi tal-aċċess. Nista' niddiskutuha din, naħseb li nistgħu nħarsu b'kuraġġ lejn ideat ġodda forsi nistaw nsejħulhom ideat li xeklu imma wasal ħin li ntejbu situazzjoni. Skużawni, qed indum ħafna.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 Nishtiq jien ukoll nirringrazzja l-Sinjura Rapporter Lucy Anderson. U nixtieq nirringrazzja wkoll ix-Shadows li ħadmu fuq il-proġett magħha. Ovvjament jiena rajt il-kompromessi li ġew imħejja u nixtieq nirringrazzja nirringrazzjom ta' l-emendi minn dawn il-proposti ta' kompromess dwar il-kwalità eh, f'dawn is-servizzi tal-posta kif ukoll is-servizzi transkonfinali. M'għandix kummenti speċifiċi, imma nixtieq ngħid li l-Kummissjoni talbet sabiex ikun hemm garanzija ta' kundizzjonijiet tax-xogħol eh, tajbin għal ħaddiema kollha tal-posta. Jiena wis nibża li l-Kummissjoni qed tidħol wisq u tindaħal f'affarijiet li suppost huma kompetenza tal-Istati membri. Huma l-Istati membri li rridu jkunu responsabbli għal kwistjonijiet bħal dawn mhux il-Kummissjoni. Jiena naf li ħajsir aktar xogħol fuq din l-opinjoni u jiena nittama' li ħankunu qegħdin nagħmlu xi kompromessi anka fuq il-kwistjoni li għadni kif semmejt. Grazzi ħafna. Eh, grazie Onorevoli Cesak, la parola per il gruppo del... Grazie ħafna. Issa ngħaddi l-kelma l-onorevoli Lockegard fisem il-grupp tal-Alde. Grazie, Sur President. U anka u mill-grupp tal-Alde aħna wkoll nixtiequ nirringrazzjaw lir rapporter tal-ħidma tajba ħafna li saret sissa U fi żewġ laqat li parteċipajt fihom sissa diġà kien hemm rieda tajba, spirtu ta' kooperazzjoni. Jina naħseb li ta' min jgħid li f'dan il-każ għall-inqas il-grupp tal-Alde miexi fl-istess direzzjoni bħal PPE. U Signora sinjura Tun diġa qalet kliem ta' erf. Imbżon nifukaw b'mod qawwi fuq is-suq hawnhekk u kif jaħdem dan is-suq jew le. U jina naħseb li b'dan ir-rapport irridu nibatu sinjal ċar lill-Kummissjoni, lil kulħadd, l-Istati Membri, li aħna rridu li dan l-suq jaħdem aħjar. Punti uħor tajjeb validu li għajmet is-sinjura u għalli forsi hemm bżonn introduċu emenda jew tnej dwar il-ġejjieni ta' dan is-suq. Jina għadni kif mort fl-Istati Uniti mal-Kumitat tal-Impjegi biex neżaminaw kumpaniji bħal Amazon u kumpaniji oħra biex naraw kif jaħdmu. U għanna ħafna opinjonijiet fuq kif jaħdmu dawn il-kumpaniji minn perspettiva ta' ħaddiema. Iżda rridu nkunu ċari li iva dan huwa l-ġejjin irridu nikkunsidraw dan kollu meta ħarsu lej il ħajjiet tagħna u s-servizzi tal-posta. U forsi dan ir-rapport ħajkollu jirrifletti dan ukoll fil-ġejjieni. Ma tkellimniex dwar dan fil-laqa li kellna aktar kmieni llum imma dan eh, ġalli naħseb li forsi wasal iż-żmien li naħsbu wkoll fuq il-ġejjieni fl-emendi. Mux ħanqot intawal l diskussjoni l-lum ma nishtiq najt li aħna mixin rib ħafna għal pozizjoni tal-PPE. Għanna għada tajba, għal dak li wassuq, u jena naħseb il-rapporter u koll u rrit rrida tajba ħafna l jena ċert li ħajun xinna noħorġu b'rapport tajb ħafna. Grazzi. Bene, grazie all'onorevole Lockegaard. Eh... Grazzi ħafna sur Lockegaard, issa mawx iżjed shadow rapporters qed nara li maħat mill-gruppi l-oħra. Għalhekk nixtieq nitlob lil Lucy sabiex twieġeb jekk trid. Lucy. Grazzi ħafna dawn il-kummenti utli ħafna li nistgħu nżiduhom ma' diskussjoni li diġà kellna naħseb li huwa vera roza li l-aspetti digitali għandu jiġi trasmess għawek, irrid ikun parti minn dak li qegħdin ngħidu u rridu niksbuh dan. Il-kwistjonijiet fuq il-miri u traspożizzjoni Wieħed mill modi ta' kif nistgħu nippruvaw nirristrutturaw mill ġdid il-kompromessi eżistenti huwa li nagħtu dik is-saħħa miżjuda. U naħseb li l-koll naqblu li Iva kolħat jaħseb wis fuq level intern u mux mod transkonfinali. Jekk ma namlux dan aħna ħadd ma ħajamelek. Għalek, hija situazzjoni kritika, għalek, grazzi għal daw il-punti ħaf kolla u grazzi għal punti fuq il-perspettiva fuq medda twila ta' żmien u l-obbligu ta' aċċess. U l-kollega tal-ICR, nishtiq nirringrazzja għalli xina naħseb li kwistjoni tal- tal-ħaddiema dejjem ħad tkun waħda diffiċli ma naħseb nistgħu nsibu soluzzjoni tenfasizza fejn eh, huma ir-responsabiltajiet u dan għandu x'jaqsam ukoll e, mal-punti li saru mill-alde għawek qed nitkellmu fuq e, is-suq huma gruppi oħra il-suq irridu jaħdem mod aħjar Issa dwar l-Istati Uniti u Amazon, Iva, assolutament ma nistawx ninjoraw fej sejrin l-affarijiet, imma dak li nishtiq najt huwa li rridu namlu dan b'mod b'dinjità u b'mod ordnata li huwa fl-interess ta' kulħadd li jsirek. Aħna maħna maħniex kontra l-ebda żvilupp modern għas imma rridu neżaminaħ b'ċertu attenzjoni u l-affarijiet nagħmluhom kif suppost. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Anderson. Xtaqt, eh, nsaqs il-Komissjoni biex najk tixtiq titkellem. Grazie ħafna, Sur President, u daw kolla li parteċipaw fi diskussjoni, aħna kontenti ħafna li dan il-fajl qed jiġbed ħafna attenzjoni, ħafna interess, eh, u għakandu jgħamil għaliex huwa importanti għal ċittadini u għan negozji tagħna biex kummenta fil-ewwel prezentazzjoni tal-Lucy qalet li hija fuq implementazzjoni kif suppost naqbel hija fuq is-sostenibilità eh, fuq medda twila ta' żmien fuq l-USO iva naqbel u fuq il-bidliet u l-aġenda diġitali eċetera naqbel ukoll, ġifieri rridu eh, aħna qed naqblu fuq x'inhuma il-punti ewlenin. Is-Sinjura Roger Toon saqsiet jekk l-anijiet tad direttiva fil-fat inkisbux u inti qed li lan ewlieni kien is-suq waħdini. Għawek ma tantx naqbel. Għalli xina e, eh, najt li meta kien żmien kien żewġ miri, waħda kienet li nżidu l-effiċenza tas sistema, l-kwalità tas sistema e, eh, tas servizz li nata liċ ċittadini ġviri l-orientament Eh, tal-lejn il-konsumaturi. Għaliex dak iż-żmien eh, kien hemm operaturi eh, li kienu qed jagħmlu profit fl-Ewropa kollha kemm illum il-ġurnata s-sitwazzjoni inbidlet. Il-punt liħor kien l-USO għalkemm aħna ridna nintroduċu nżidu l-kompetizzjoni biex ikun hemm aktar efficienza aħna għedna imma dan ma jistax imur kontra s servizzi universali, jiġifieri jekk il-servis ma kunx tajpa ċittadini kollha jrid jidħol USO. U jiena naħseb li dan irnexxina niksbuh li USO xorta waħda tingħata. Kompetizzjoni hemm inqas u hemm ħafna raġunijiet għal dan. Waħda mir-raġunijiet bħalma qed sew inti hija li t-traspożizzjoni mhux dejjem kienet ambizzjuża daqskemm xtaqnija tkun. U mhux dejjem kien faċli li operaturi alternattivi jidħlu f'suq partikolarment minħabba dan il-fenomenu ta' e substitution. Meta ġiet negozjata tielet direttiva kienet hemm ħafna itri li jintbatu minn sena l-oħra, issa naqsu dawn l-itri. It-tielet punt kien il-suq waħdini imma l-itri kienet kwistjoni differenti, ma meta ħarsu li bżonijiet tal-lum naraw li dak li jridu ċittadini u dak li jridu in-negozji huma propju l-pakketti ħafna iżjed mill-litri u għal pakketti mod transkonfinali f'daqqa waħda l-kwistjoni hija ħafna ikbar għal din e, torbot mal-geoblocking u dawk l-affarijiet kollha li smajna qabel jekk inti trid tkabbar in-negozju elettroniku tiegħek jekk trid ehm, tkun tista eh, tbieħ fuq livell transkonfinali jekk ma jkollok servizz li wassallek il-pakketti li huwa effiċenti u li huwa benefiċċju għal dak li huma l-ispejjeż mhux ħajrnexxielek għalhekk kien hemm bidla hekk iżviluppaw iżviluppaw eh, is-swieq u anke l-użi l-użi nbidlu U aħna fil-Komissjoni nħossu li hemm numru ta' stati membri li forsi ma urewx ċertu entużjażmu għal dak li huwa l-ftuħ tas-suq mhux kemm xtaqna, fl-istess ħin infurzar dejjem kien diffiċli għaliex id-direttiva huwa bażi fuq il-prinċipju li ħallas Għalek jekk intom tridu li dan jaħdem mela l-istati membri jridu jaqblu magħna fuq x'inhuma l-anijiet u mhux li aħna bħala kummissjoni il kollu nipruvaw inġelu il-gvernijiet jagħmlu affarijiet li ma rridux jagħmlu le, irridu morru eat fit is-suq waħdini mhuwiex ibbażat biss fi Brussell, is-suq waħdini għandu jkun kull imkien. Sur Ċesak, skużani jekk qed nippronunċa ismek b'mod ħażin. Inti qed li l-Kummissjoni tiggarantixxi eh, kundizzjonijiet tax-xogħol tajbin Jekk ma fimt ħażin l interventija kien qed ngħid li le aħna qatt ma minna hekk. Din kienet ċara fid-direttiva li din hija kompetenza tal-stati membri u xejna li il-kundizzjonijiet tax-xogħol u huwa xi ħaġa li hija fidejn l-istati membri huma jagħmlu li jridu skont il-leġislazzjoni nazzjonali, jiġri aħna qatt ma provajna nindaħlu, nirregolaw, narmonizzaw il-kundizzjonijiet tax-xogħol u ta' ħidma Mr. Lockhart irrefera għal bżon li iswi jaħdmu aħjar. Jina rajt ukoll referenza għad drittijiet tal-ħaddiema. Jekk inħarsu lejn is-suq Daniż, pereżempju, ovvjament huwa li żiet wieħed estrem fl-istati membri fejn kienem li zjed eh, EU substitution kbira għalix mux biss eh, ċittadini edin jużaw il-medja soċjali biex jibatu emails, etc. imma anka il-kumpanije edin jużaw eh, invoices elettroniċi u anka il-soluzzjonijiet ta' gvern elettroniku ma' ħafna zjed avanzati fil-Danimarka minn pajizi oħra għalek il-posta ta' niza tip twassal 40% meta qabel ma dak li kienet tagħmel 15 il-sena ilu. Tistgħu timmaġinaw eh, xi negozju ieħor li in-negozju tiegħu jaqa sa 40% jaqa mija u għalhekk dan huwa sempliċement każ wieħed fejn aħna fuq livell kollettiv il-Parlament il-Kunsill, Kummissjoni, rridu naħsbu dwar il ġejjini X'ħajġri ħames għaxar snin oħra? X'inhuwa il-qafas legali li se jimmassimizza il-benefiċċji għall ċittadini tagħna, konsumaturi, eċċetera, minħala sit-taxxa. Aħna diskutejna dan fil- Eh, grupp ta' ħidma tal-Kunsil fuq il-posta tal-komunikazzjonijiet xi ġimatej ilu il-Presidenza Olandiża saqsit l-Istati membri u qalet jekk taħsbu li abbażi ta' dan ir-rapport li qed nibbażaw l-opinjoni tagħna fuqu, taħsbu li l-qafas kurrenti għadu tajjeb u flessibbli biżejjed dwar l-tibdiliet Eh, fis-suq u l-iżviluppi taħsbu li 15 snin ilu ikuradu tajjeb. Illum il-ġurnata stati membri qalu li għalissa nistaw nibqaw sejrin, nistaw nsibu ċertu flessibilità, soluzzjonijiet, ma kważi l-istati membri kollha fil-Kamra qablu li fi żmien 5-10 snin oħra ħajkonna bżonn x'aktar xi ħaġa differenti. Għalhekk dan huwa xogħol li rridu neħduh lura magħna biex nikkonsidraw eżattament x'għandna bżonn, x'għandhom bżonn iċ-ċittadini tagħna. U nista' nagħti l kelma lura lill-President. Grazzi. So... Mela, nistaw mmorru għal-punt li jmiss issa? li huwa punt disa l-iskambju ta' veduti fuq id-direttiva ekim seħa prospektus. Jena il-rapporter imma jek mpurtax nibqa għawnek fis sede għax għanna biss ftit minuti fuq dan is-suġġett. Dini għall-opinjoni li senatu bħala Kumitat ta' Limco, li l-Kumitat ICON fuq il-prospektus li ġi publikat għal eh, Securities Trading lil pubbliku dan huwa aġġornament għad direttiva prospektus u niftakar fil-mandat ta' qabel kont involuta bħala waħda mix shadow rapportis meta kont fil-Kumitat Ikon. Nemmen li huwa importanti bħala rapporter għal Kumitat illi il-protezzjoni tal-konsumatur u kwistjonijiet relatati jiġu verifikati mill-konsumaturi stess u li naraw ir-rapport min-naħa tas-sur Debaker fil-Kumitat Ikon u nieħdu da kollu illi forsi se jkollu impatt importanti fuq il-konsumatur u aħna mbagħad narbula maħna ġifieri. Għalhekk jiena proponejt 21 emenda differenti, waħda għal regoli iktar ċari għal taqsira tal-prospektus biex hekk it-taqsira stess tkun biss obbligatorju eh, obbligatorja meta jkun hemm securities li huma ehm, mresqaw um, għall-attenzjoni tal-investituri għax le forsi ma jkollokx bżonn ta' taqsira għax ovvjament li tagħmel taqsira hija wkoll fiha eh, l-ispiża tagħha. Ħaġa trenti isa toqli illi konna limiti fuq il-tul tal-paġna fuq fatturi tal-riskju imma naħseb illi sistema ta' ħaġa waħda l kulħadd mhux dejjem adattatu għalhekk kien għandha ħadd doża ta' flessibilità. Nissuġġerixxi illi ma ngħidu taqsira ngħidu forsi taqsira ta' introduzzjoni biex hekk tiġi moqrija mal-bqija tad-dokument tal-prospektus daħħalt emenda li titkellem fuq it-traduzzjoni biex hekk it-taqsira tkun disponibbli l-investituri minn waħda mill-lingwi uffiċjali tal-pajjiż ta' oriġni u hekk namlu fil-krips ukoll. Hemm emenda fuq il-ftuħ ta' su mhux attwarju għall-investituri tal-imnut, għandna nixtiequ li dawn tal-aħħar jiġu involuti fuq affarijiet ta' eh, titli anki għal dawk li huma id-death issuances biex ek il-kumpaniji jkunu jista' jkollhom aċċess għal kapital differenti. U hekk jekk inneħħu l-esenzjonijiet għat titli ta' iktar minn 100,000 euro da sejjejn biex eh, ek il-prospektus jkun iktar eh, jista' jiġi moqri faċilment mill-investituri tal- eh, limnut u anke dak li hija divulgazzjoni Ir-rapport tal-Komitat Ikon issuġġerixxa illi nkunu iktar flessibbli fuq xi limiti massimi u minimi biex hekk ikun iktar faċli għall smis mod partikolari li kollhom aċċess għas-swieq kapitali. U nemmen personalment illi dan ikun ta' benefiċċju u se jgħin l-SMEs biex hekk ikun jistgħu jkollhom aċċess fuq is-suq u għalhekk naħseb li għandna bżonn nappoġġjaw dawk l-emendi mill-Kumitat Ikon. Imma nixtieq nerġa' niċċekkja permezz tagħkom tal-Kumitat tal-Imko u għalhekk jiena erġa' tressaqt ir-rapport tas-Sur Debecker nixtieq linji gwida ċari għas secondary issuance u l kummissjoni għandha proposta ta' għajnuna fuq divulgazzjoni sekondarja ta' dawn l-issuances għax hekk inkunu nistgħu forsi ehm, eh, ikonna tnaqqis 70% fil-pis amministrattiv u għalhekk mhux jekk wieħed jiġi għat-tieni darba biex joħroġ b'dawn it-titli ma jkollokx bżonn ta' tgħaddi mill-proċess ta' prospektus mill-ġdid ma' temm ukoll xi ħaġa fuq il-crowdfunding funding Minnex qed ngħid li għandna bżonn nkunu limitattivi wis għal dak li huwa l-protezzjoni tal-konsumituri għax il-modelli ta' crowdfunding qed jiċċaqalqu pass maġġel ħafna imma hemm iżvilupp tal-aħjar prassi fil-pjattaformi differenti fuq il-livell tal-informazzjoni li jagħtu lill-konsumaturi u jiżguraw ukoll ruħhom illi l-investituri tal-imnut fil-crowdfunding ikun jaf li mumad dmirijiet u responsabiltajiet tagħhom u naħseb illi hemm bżonn illi naħdmu wkoll fuq din il-parti. U għalhekk daħalt emenda fuq it-tip ta' direzzjoni li hemm bżonn tieħu leġislazzjoni tal-protezzjoni eh, tal-konsumatur fuq il-pjattaformi ta' crowdfunding. Pascal, dilek il-kelma. Grazzi ħafna, Vicky. Nixtieq nirringrazzja l-rapporter tal-proposti. Xi wħud minnhom nistgħu naċċettawhom bħala EPP u hemm bżonn nappoġġawhom flimkow. L-emenda wieħed fuq il-crowdfunding, emenda tnejn l-ammonti ta' iktar minn 100.000 euro mbagħad tlieta erba' ħamsa dawk huma l-eċċezzjoni tal-kamp ta' applikazzjoni ta' din il-proposta. Kif ukoll definizzjoni tal-investitur żgħar emenda sitta mhux problema lanqas għal dawk li huma limitazzjoni proposti minn naħta l-Komissjoni ta' sitt paġni kif ukoll il limitazzjonijiet tal-fatturi ta' riskju U kemm xejn problema fil-femma tagħna. L-eċezzjoni ta' 20 miljun euro wkoll joħolqu problema. Ma tantx tkun ħaġa utli li kikun daħluhom. Għax nixtiequ nevitaw illi l-investituri f'xi stat membri kollhom qudiemhom limitazzjonijiet differenti illi twassal għal l-inqas eh, armonizzazzjoni u differenzi ikbar. Issa fuq ix-xenarju l-ar jista' jkun emenda 8 worst case scenario u kol da mhux neċessarju għax kull min joħroġ titlu jista' jsir insolventi u lek il-security tkun battala minn kull sinifikat imma kull investitur jaf li meta jinvestu f'dawn it-tip ta' affarijiet memx bżon ikun hemm tiswija. Issa fuq il-taqsira tal-prospektus u id-definizzjoni tal-introduzzjoni għal prospektus ma naħsibx li din hija neċessarjament idea tajba issa fuq il-fatturi ta' riskju. Jiena wkoll pjuttost eh, kritiku forsi jista' jkun hemm konsekwenzi negattivi. Issa fuq it-traduzzjoni tat-taqsira ħaġa tajba tkun li l-Kummissjoni mill-ġdid tal-jara l istati membri jiddeċidu huma jekk taqsira bżonn tiġi tradotta jew le. Insaqsi jekk dit tip ta' tradizzjoni ix neċessarja qegħdin nittrattaw ma' nies li għandhom esperjenza dan il-qasam u dawn id-dokumenti huma abbozzati f'lingwaġġ illi is-settur jifmu. U għalhekk ma naħsibx illi hemm bżonn ta' tradizzjonijiet għal dawk li speċjalizzaw f'dan il-qasam u kieku stess dawn il-traduzzjonijiet iġibu magħhom eh, piżijiet żejda għall smis Dawn huma l-kommenti provizori li għandna lissa u se nressaq ukoll xi emendi għat nistenna bil-ħerqa laqat li sekonna max Shadow Rapporters l-oħra. Grazzi. Signora Grappini. Grazzi ħafna, Signora President. Mil-bidu net, jena nishtiq nirringrazzjak bħala rapporter għal dan la bozz ta' opinjonina perswaza li se jkollna kooperazzjoni titħalli l-frott. Jena diġa 20 emenda illi ressaqt għax il-punt ta' tluq tiegħi kien kif fattint il-promozzjoni tal-interessi tal-konsumaturi li jixtiequ jiksbu dawn il-valuri mobiljari fuq is-suq tal-kapitali u għalhekk jiena kuntenta nara qed tagħti ħafna importanza lill-informazzjoni li ċ-ċittadin għandu bżonn ikollu fidejh fuq dan is-suq. L-SMEs ukoll għandhom bżonn ikollhom aċċess fuq is-swieq tal-kapitali u għalhekk qed ikun hemm kondizzjonijiet ta' kompetizzjoni ġusta ekwa għandhom bżonn innaqsu l-burokrazija u għalhekk fl-emendi tiegħi jiena rajt dawk li huma ċerti aspetti li huma importanti ħafna fil-fema tiegħi ċertu domin jew skadenzi fuq id-dokument, il kontenut tal dan id-dokument li tarif publikat għall-attenzjoni tal-konsumaturi. Naħseb illi biex ikonna imparzjalità meħtieġa u f'dan it-test fil-punt 58 fejn ngħidu illi hemm ċerta skadenza fissa biex dak li ħareġ bit-titlu jista' jippubblika l kontenut tat-titlu naħseb dan il-perjodu irid ikun bħal dak li nagħtu l-investitur biex ikun jista' jeżamina l-offerta u forsi jirtira l-interess tiegħu. Jiena jekk jew hekk se nipprova norganizza konsultazzjoni fih dan il-grupp jina kifatt rixt 20 emenda ma tantx fimt għaliex kellna bżonn tant eh, ġranet ġifiri 5 u 6 u mbagħad 15 il-ġurnata biżejjed biex faslu dan il-prospektus imma qalb hija l-emendi l-oħra jiffokaw fuq iċ-ċittadini, l-persuni fiziki dawk l-iktar vulnerabbli illi jistgħu jkunu konsumaturi għax fosthom mhux biss hemm intrapriżi ma wkoll ċittadini normali. U għalhekk se nebat l-emendi tiegħi, proposti għal emenda tiegħi u nistenna wkoll mill-kollega rispettivi oħra mill-grupp tagħna tal-SND. Grazzi ħafna. Thank you. Thank you very much, Vicky l-Onorevoli Miss. Jina nilqa proposta tal-Komitat biex narmonizzaw ir-regoli tal-prospektus ek ikun passi il qudiem biex noħolqu s-suq wahdini u s-swieq isiru iktar effiċenti. L-armonizzazzjoni ta' dawn ir-regoli tal-prospektus huwa punt kruċali għax jagħti lill-investituri il tarif iċ-ċarezza meta jieħdu dawn id-deċiżjoni ta' investiment. Dan huwa importanti mod partikolari għall smi għax ir-regolamentazzjoni tal eh, prospectus jgħamlu tajjeb għal pisijiet amministrattivi u l-ispejjeż meta jiġi biex jiġu biex ifasslu prospectus. Mill-perspettiva tiegħi però hemm xi punti importanti li għandna bżonn nindirizzawhom u nirfeduhom fil-regolamentazzjoni tal-prospektus l-ewwel net il-proposta l kummissjoni għal eh, livell massimu iktar baxxi ta' 50 miljun u l-livell minimu iktar u li ta' 10 miljun euro. U għalhekk eh, stati membri huwa mitlobin eh, jiddeċidu jew fejn il-pubbliku jkun eżentati jew ikunu sottomessi għal sistema ta' taxxa nazzjonali. Din is sitwazzjoni tista' ġib frammentazzjoni tas-suq maħdini dan huwa regolament u suppost jopera kif suppost. Mbagħad hemm kwistjoni oħra tal-kunċett propost ta' taqsira. Ħaġa importanti li hemm bżonn taqbad id-fit fil-fema tiegħi bid-dokument tal-prospektus. Jina naqbel ma' rapporter illi t-taqsira hemm bżonn tkun biss fuq informazzjoni rilevanti kruċali għall-investituri meta jiġu biex jieħdu deċiżjoni. Namel appell l-Kummissjoni biex tirrivedi r-regoli ta' taqsira U importanti li wieħed jidentifika l-punti jew l-nin li suppost jidru f'taqsira u mhux ir-regoli amministrattivi biss tal prospectus fil-fema tiegħi Il-mod l-iktar effiċenti li konna aċċess effettiv għall-informazzjoni huwa permezz ta' pjattaforma online. Naħseb li SMA tkun tista' tiġi mitluba illi tintroduċi pjattaforma online. Nemmen illi l-informazzjoni tal-prospettu samson ikun digitalizzat u għalek l-SMEs u koll ikunu l-iktar eh, li jikun jistaw jihdu vantaġġi minn din is-sistema għax ek huma wara kollox eh, l-spina dorsali tal-sinsla ġifiri tal-Unjoni Ewropea. Yeah, thank you so much, Vicky. Uh... Andreas. Grazzi ħafna, Vicky, tal-opinjoni tijak tant preparat so. Kollega, mux jgħatawnek, imma naqabbel ma dak li qal. Żewġ punti kroċali fil-proposta tal-Komissjoni l-ewwel net ir-riski kif ġi propost mill kummissjoni tajjeb iva imma il-potenzjal għal ħsara huwa diffiċli li wieħed ikun jista' jivvaluta riski ekonomiċi ma nixtawx eh, naqsmuhom f'ħames kategoriji, ma nistawx inkunu siguri illi nkunu illi min joħroġ it li se jifhem dawn ir-riski għalhekk għandna bżonn inkunu prudenti u mhux noħorġu b'xi stennijiet folot. Il-kollega Ramos Asna President illi maħniex qed nifmu għaliex se jkollna neħu eċċezzjoni għas securities fuq il-beħ għax iż-żewġ naħat tal-operazzjoni kunu jafu li mumma ir-riski u għanna bżon inkunu kawti. jekk dawn ir-riski fil-prospekt simorru li l kwistjonijiet tas suq waħdini hemm bosta kumpaniji Ringrazzjaw l-Alla illi jaħdmu fil-Ġappun, Stati Uniti u partit oħra madwar id-dinja u li kiku inneħu dawn is-securities bil-grossa minn din il-parti dan nifisser iktar burokrazija u għalhekk naħseb li huwa minnu li għandna bżonn ikollna pożizzjoni kritika u jiena se nressaq xi emendi u grat ħafna lill kollega Arimo u naf żgur il fil-kumitat ikon ikunu nistgħu irresqu iktar ideat. Grazzi. Anybody else? Ixtiq itkellem xi ħadd ieħor le, mela, naħseb. Ħasra il-rapporter tal-Komitat ikon mhux iħatawa, xgur, żgur eh, kien forsi jixtieq ikun involut, imma nistgħu nistidnuh, vera naraw jekk jista' xiġi. Fuq xi punti jew lenin mod partikolari bħala tweġiba għal dak li qal Andreas u dak li qal Pascal. Fil-fema tiegħi hemm xi affarijiet differenti li provaw nagħmlu li konna unjoni ta' swieq kapitali biex ikun iktar faċa l-investituri jinvestu imma wkoll biex ikun iktar faċli għall smis illi jkollhom aċċess għal kapitali differenti. U ħames ilu meta ħdimt fuq dan rajna xaq dawl ma kulħadd kien telaq minn negozjati u kellna sistema kienet dajfa ħafna li se ta' rendi l-ħajja aktar faċli għal SMS biex ikollhom aċċess fuq is-suq imma dak li ġara mbagħad kien li din il-burokrazija ġrat indaħlet f'livell ieħor ta' diskussjonijiet. U ħanajdu għabrar tlaqliq jekk wieħed tikollu 5 miljun euro bħala oċa ta' ekwita jew ta' eh, mod u se jkollok 9 miljun eh, f'miżati legali pereżempju biex toħroġ dawn it-titli wieħed ma jmurx fuq is-suq tal-kapitali. u għalhekk il-livell ta' 5 miljun kien baxx wisq, jiena suġġerejt sa 20 miljun ma naħsibx illi dinja hija xi għad ma jibsa għax naħseb il-biċċa kbira tal-konsumaturi meta qegħdin jinvestu fil-borsa il-medju qed jagħmel hekk permezz ta' unit fund jew fond tal-pensjoni mhumiex qed jinvestu ammonti individwali u għalhekk naħseb illi sistema pjuttost dajfa mhux suppost ġipiżiet għall konsumaturi L-emenda li jiena ressaqt fuq il-lingwi kienet b'mod partikolari minn Finance Watch. Huma jixtiequ jaraw ħarsien iktar qawwi għall konsumatur għal dik li għal lingwa tal-prospektus. U Andreas biex nirrispondik fuq l-imnut kontra il-grossa nixtieq ngħid u ntik ta' dettalji iktar ta' ma nista' ngħid mod ġenerali jekk m'għandekx prospectus kbir immirat mhux suppost li kollok tgħaddi minn livell ieħor ta' taqsiriet. Huwa diffiċli ħafna jekk aħna nkunu limitattivi wis fuq dak li wieħed jista' jdaħħal fit-taqsira nkunu qed isidu mal-burokrazija. Mod faċli għall-Kummissjoni tajt sitt paġni u se jkollok biss ħames riski fuq l-investiment imma ovvjament kien hemm differenzi u xi kwistjoni huma iktar diffiċli minn oħrajn u għalhekk sibt illi forsi għandna bżonn ta' xi ftit iktar flessibilità ma nistgħu nitlu iktar fil-fond oħra ma nittama illi jkollna l-appoġġ biex nisimplifikaw il-proċess għall l-SMEs. Mingħajr ma nitilfu il-protezzjoni għall konsumatur speċjalment fuq uh, titoli li jkunu ikbar. Thank you. Right. We've got Grazie. Coffee before the Nistaw niqfu għal 10 minuti neħdu bella kafe sa' kemm jasal il-Kummissarju. Grazzi. So, ladies and gentlemen. Mela, senjuri, jekk jaġabkom, podġu bil-qeda. għaw il-komissarju Ottinger fostna. Grazzi ħafna tal-li ġejt fostna unek il kumitat IMCO ma ninsewx il-perspettiva tal ħarsien tal-konsumatur. L-iskop tal-laqa u għol niddiskutu il-progress tal-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni kif ukoll l-inizjattivi ġejjin biex niskambjaw ukoll femmid dwar il-progress ta' xi dossiers li wħud minnhom ġew preżentati mill-Kummissjoni. Ra uħut minnom għadhom maġewx għaddu adottati naraw x'inhu l-prijoritajiet tagħkom għal din is-sena u s-sena d-dieħla. Nibda billi niftaħ il-lista tal-kellima. Komissarju kummissarju għandu sija fostna u forsi naddilu il-kelma għall prezentazzjoni u mbagħad wara l-iskambju ta' opinjonijiet. President, Signori, Onorevoli Membri, Grazzi ħafna tal-li tajtuni l-opportunità li nkun hawnhekk fostkom. L-ewwel nett ngħidilkom xi ħaġa dwar x'għamilna mbagħad nitkellem dwar x'jista' jiġri fid-disa sa tnax-il xahar li ġejjin. Mela, warajna għandna il-ftehim li ntlaħaq fuq is-sigurtà tal-informazzjoni u l-internet, id-direttiva NICE. Imbagħad komplejna nibnu fuq din biex inwaqfu il-pjattaforma bejn il-privat u l-pubbliku fuq is-sigurtà wkoll fil-kuntest ta' Orizzont 2020 u l-implementazzjoni ta' l-attivitajiet l-oħrajn kollha marbutin u li jafu jeħtieġu livell li ta' sigurtà tad-dejta. Dak li għamilna wkoll kien il-pakket ta' TSM, xaktar familjari miegħu intom. U bħalissa għandin naħdmu fuq id-diskussjoni tal- barrier free web access fejn għat memx pozizjoni konkreta tal kummissjoni u parlament attualment. Naraw se iġri e, eh, fi żmien li ġej. Il-bira fil-kummissjoni id dġedajna fuq il-pakket ta' digitalizzazzjoni ta' l-Europa. Sena l-oħra eh, tħanna l-dialogu mal l-industrija, eh, l-istati membri, l-unions, kif ukoll networks eh, nazzjonali eżistenti bħal Katapult fir renju Unit jew inkella il-Ventura fi Franza. Dawk tal-Awstrija wkoll, eċetera. Issa nittamaw li l-industrija tagħna u l-ekonomija reali tagħna hekk kif noqorbu lejn id-diġitalizzazzjoni tkun tista tislet xi valur miżjud fuq livell Ewropew. Dak li nixtiequ li niksbu aħna b'dan il-pakkett nittamaw li jkollna netwerk tan netwerks nazzjonali nkunu nistgħu nlaqqawhom flimkien. Nittamaw imbagħad li jkollna lista ta' standards li jkunu jistgħu jiġu milħuqa fuq livell Ewropew mal-entitajiet ta' standardizzazzjoni u l-futur eh, speċjalment tal m eh, nittamaw li nkunu nistaw naslu għall standards kollha mixtieqa mbagħad inħaffu x-xogħol. Ħsibna wkoll dwar il-konnettività Anki l-2020 il-Malti Gigabyte Society per eżempju maħħom għedin naħsbu dwar il-cloud ta' riċerka Ewropea anke permezz ta' konfinanzjamenti. Dan fl-imkien mal-imseħ bejn l-industrija riċerka fl-Ewropa <clears throat> b'aċċess ukoll għax-xjenzjati u istituti ta' riċerka kollha. għanna allokazzjoni ta' budget ukoll f'moħħna biex nagħtu investiment għal ċentri ta' computers ukoll b'mod li jirnexxinna nidħlu fil-klassifika dinjija bitli tlieta jew erba' jew ħamsa ċentri ta' informatika għandna l-interess ukoll ta' ċerti konsorzji eh, li laqgħu diversi stati membri. Għandna wkoll il-Juri Gagarin fi Stuttgart f'pajjiżi wkoll li qegħdin jaħsbu biex jidħlu msaħbin fitli tlieta jew erba' snin li ġejjin. Imbagħad hemm investimenti ieħor fil-high-tech computing xi ħaġa se ninvestu fuqha wkoll Il-pakket ġifiri se jkun ippreżentat f'konferenza f'Hanover il-ġimgħa d-dieħla imbagħad dan se jkun parti minn dan id-dialogu strutturat mal-komunitajiet ta' riċerka, unions, etc. Fit-tentattiv tagħna li niżguraw li l-industrija tkun tista' tkompli fit-triq ta' digitalizzazzjoni. F'Mejju il-Kummissjoni se tipprova tlest il-pakket tal-informatika tal-e-commerce. Għana se nitrattaw il-geoblocking, il-pakket ta' servizzi postali dak il-ftejm kif ukoll il-ħtiġa ta' regolamentazzjoni. Nitrattaw ukoll eh, direttiva ta' servizzi audiovisivi kif ukoll l-ewwel komunikat ibbażat fuq konsultazzjoni fuq is-suġġett hemm bżonn regolamentazzjoni għal pjattaformi online. Mistoqsija. Issa il-geoblocking aħna naħsbu li hemm il-bżonn fil-qasam online fil-kummerċ elettroniku għal frammentazzjoni li tineleb teknikament u legalment inti għandek sitwazzjoni, jkollok sitwazzjoni fejn kwalunkwe persuna minn Varsavja l bordo jista' jidħol f'ħanut tal-imbit, pereżempju, u jixtri l-imbit, però tkun tista' tagħmel istess ħaġa online ukoll. Forsi tkun Varsavja, pereżempju, però tixtri minn Bremen jew Danzig. Tixtri l-imbit tiegħek online ġifir il-bejja bl-imnut il-kummerċanti fl-Ewropa jista' jkollhom ħanut fil-Bavarja pereżempju li jbieħ il-ġobon u jkun jista' jibad dan il-Portugal. Però dak li provajna niksbu aħna hawnhekk kien sistema fejn id-dinja online ma jkollix l isfidi tekniċi li għandna attwalment li inti tittaqgħod mur offline imbagħad fil-ġejjeni ma nafux jiġri. Imbagħad hemm ukoll eh, servizzi awdjoviżivi li ħidma li bdiet fl-2007 minn dak iż-żmien law id-dinja nbidlet. U l-istazzjonijiet klassiċi l-BBC, TFL, ZDF, RTL dawn ukoll l Lum il-ġurnata għandek servizzi ta' streaming, il-Netflix, l-Amazon, u għandek ukoll il-YouTube. Rridu nħarsu żaża, ovvjament, irridu nirrispettaw id-dinjità umana, nevitaw id-diskors ta' mibeda, irridu naħsbu wkoll dwar eh, li wieħed jillimita r-reklamar, u rridu naħsbu wkoll dwar kif se nagħmlu regolamentazzjoni fil-waqt li nqisu dan kollu. Imbagħad irridu noħorġu b'affarijiet ġodda wkoll. Eh, pereżempju, utent jista' jisib is-servizzi eh, li jrid faċilment jew inkella le qegħdin nirrevedu wkoll id-direttivi nġedduhom u fit minn ġimgħat li ġejjin issa se noħorġu bil-proposta leġislattiva tagħna dwar dan. U hawn kwestjoni li nixtieq insemmilkom. Jekk inqisu lid dinja awdjoviżiva qiegħda timxi daqshekk il-qudiem wara xogħol ta' tħejjija issa se noħorġu din il-proposta leġislattiva, però mbagħad għandna bżonn tliet snin biex il-Parlament u l-Kunsill jgħaddu mit-trilogi qabel ma ngħaddu kollha l-implementazzjoni trasposizzjoni fil-Liġi Nazzjonali l-2019 u mbagħad id-dinja ta' televiżjoni terġa' tinbidel. Jiġifieri rridu nagħmlu ħafna xogħol u rridu naġixxu b'mod veloċi. Meta niġu għad deliberazzjonijiet tagħna na Slovakkja għandna Malta, presidenzi imminenti, tkellimna magħhom u huma lest li jagħmlu dan kollu. Il-qasam diġitali jeħtieġ teħid ta' deċiżjoni f'waqtu u d wkoll għaliex jekk inti taħla ħafna ħin allura ir-regolament li jkollok eh, jitlef l-awtorità eh, tiegħu imbagħad konsultazzjoni pubblika dina minni jew kol fuq il-pjattaformi online dan l-eżerċizzju ntem f'jannar fil-bidu ta' jannar u issa se nkunu nistgħu nevalwaw dan kollu sa tmiem April. Imbagħad noħorġu komunikat sa nofs Mejju. Xi ħaġa li tiddokumenta l-analiżi tagħna tal-feedback. Ġifiri, hemm approċċ eh, fuq diversi livelli, għax li xfej għanna l-ek specialis jew inkella fejn rridu noħorġu b'affarijiet ġodda, AFMSD per eżempju, jew inkella revizjoni ta' telecoms, jew inkella kwistjoni ta' copyright. Hemmhekk se jkollna fornituri ġodda ta' pjattaformi online u għandna bżonn regolamentazzjoni li tagħmel sens f'dawn il-forum speċjalizzati ta' leġiżlazzjoni. Dan ifisser li fit-tielet kwarta din is-sena rridu niddeċiedu dwar jekk irridu ximmorru lil minn dan kollu u jkollniex. Jew inkellek mhux se ngħidu eh, le. Apparti dawn l-aspetti, is-servizzi tal pjattaformi online jistgħu jitkomplew ukoll skont il-każ, il-proibizzjoni fuq diskriminazzjoni, pereżempju, insomma, kull kwalunkwe każ naħdu fuq il-mertu tiegħu, naraw hekk hemmx rekwiżiti ġenerali wkoll regolamentazzjoni, xi ħaġa se nitkellmu dwarha fil-ħarifa dejn un se jkun hemm diskussjoni wkoll pro kontra bazi tal-komunikazzjoni ta' toħroġ għal ħabta ta' Mejju bħalissa għedin nimplementaw pakketti TSM u koll. roaming ukoll għal klijenti enin U kien hemm ħafna xogħol preparatorju involuta hawnhekk. F'Ġunju ta' din is-sena se jkun hemm proposta wkoll u sammeju 2017 suppost se nkunu nistgħu neħilsu mir-roaming darba l dejjem. Xi ħaġa li rridu naslu għal din. Issa sigurta fis-servizzi. Is-CPPP għandek l-industrija ta' sigurtà eh, ċibernetika xaħġa li trid tissaħħaħ u għandna wkoll il-bażi għal possibilità li l-fondi Orizzont 2020 jintużaw għas sigurta tad-dejta kwistjonijiet hekk. Li importanti għalija fix xhur li ġejjin huwa li nkunu nistgħu inqisu il-qafas ta' telecoms u r-reviżjoni tiegħu it-telco dan il-qasam. U f'Settembru jew Ottubru fil-ħarifa ġifiera nittamaw li riforma u tiġdid il-proposta tagħna tiġi ppreżentata. Hemmhekk x'beħsibna nagħmlu. Fil-qasam tat-telecoms U daqs 20 sena ilu aħna bdejna bil-proċess ta' liberalizzazzjoni f'dan il-qasam. Daħħalna l-kompetizzjoni fejn kien hemm il-monopolji u inizjalment ridna naraw jekk b'regolament intelligenti nistgħux nagħtu inċentivi aħjar għall-investimenti li jista' jkun hemm fil-broadband pereżempju. Irridu sa nestendu l-investimenti tagħna. Miet ta' biljuni qegħdin ngħidu hawnhekk fis-snin li ġejjin. U 80 jew 90% tal-fondi jridu joriġinaw mill-operaturi ta' suq mill-operaturi. Irridu nqisu leġislazzjoni issa l-involviment tar-regolaturi wkoll żewġ suġġetti dawn. It-tielet net Spectrum Policy. Aħna għeddin noqorbu lejn il-5G, il ħammis ġenerazzjoni dan l-istandard. Hemm xi kwistjonijiet li jridu nindirizzaw l-ewwel net. L-ewwel net eh, niżgurraw li r-riċerka eh, tista' tikseb suċċess f'dan il-qasam it-tieni net għandna bżonn f'temmijiet ma' swieq oħrajn madwar id-dinja, il-Ġappun, il-Korea tisfel iċ-Ċina u għandna wkoll dikjarazzjoni konġunta mal-Brażil u l-Istati Uniti f'dan ir-rigward. Għandna eh, il-5G l-standard tada u n-network wiesa ħafna. Eventwalment ukoll standard dinji xi ħaġa li tista' tiġi żviluppata fid-deċenni li ġejjin. L-importanza tal-5G hija xi ħaġa Eh, importanti ħafna. Meta niġu mbagħad għall konferenza ta' Barcellona se jkun hemm żewġ suġġetti il-5G u s-sigurtà ċibernetika. Is-servizzi l-oħrajn kollha eh, lum il ġenata bħalli ħelt eh, karozzi bl-internet sewqan automatizzat, eccetera, dan kollu minnajr trasmissjoni taktar data mill-qat kanna sissa ma tistax tkun possibbli minn din it-teknoloġija. 3G ma tistax tagħmilha xi ħaġa bħal din 4G laqqas però taħlita ta' 5G e, u 4G LT tista' tagħmilha possibbli li nkunu nistgħu nitrasferi d-dejta meħtieġa. Imbagħad hemm ukoll il-kwistjoni ta' allokazzjoni ta' frekwenzi 5G b'mod li jkun hemm armonizzazzjoni fuq livell Ewropew. Għaliex fil-waqt li L-autoritajiet regolatorji u gvernijiet nazzjonali huma responsabbli mingħajr koordinazzjoni għall-allokazzjoni forsi fl-2015, 2018, ecc. u jekk jagħmlu dan ix-xogħol waħedhom eh, Kwestjoni ta' finanzi din, eh, kemm jista' jkun hemm finanzjamenti allokati għall allokazzjoni ta' frekwenzi. Xorta waħda però hemm bżonn koordinazzjoni fir-rigward tal-Spectrum Policy. Dan għandu jkun artiklu ieħor fil-proposta tagħna għal reviżjoni telco. B'dan il-mod, insomma, għandna sensiela sħiħa ta' miżuri maħsubin u l-aħħar waħda hija l-awtoritajiet regolatorji. Jien rridu nkun ċar dwar il-fatt li l-Istati membri qegħdin insibu eh, tranzizzjoni għal regolamentazzjoni Ewropea xi ħaġa li mhux qed toġobhom. Ovvjament għandek dinja diġitali u hemm raġunijiet tajbin għal xi ħaġa bħal din, però hemm oqsma oħrajn fl-ekonomija tagħna bħal qasam ta' l-enerġija lejsa fl-bjana pereżempju, l-qasam bankarju tal-assigurazzjoni, servizzi ġenerali u l-autoritajiet regolatorji jaħtieġu ħafna aktar eh, koordinazzjoni. Dak li nixtiequ aħna huwa biex l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali u d-diretturi tagħhom jaħdmu fl-imkien aħjar um il-bord jikkonsisti mbagħad f'direttur ġenerali il regolament bażiku bid-direttiva tal-li privacy ta' aktar tard din is-sena se tkun xi ħaġa li qegħdin naħdmu dwarha wkoll. Sa tmiem din is-sena aħna nixtiequ li jkollna inizjattiva dettaljata fuq il-fluss ħieles tad-dejta. Din mhix kwistjoni li jkollna d-dejta koperta mir-regolament bażiku. Hija kwistjoni ta' fluss ħieles tad-dejta għall-ekonomija tagħna għad-dejta li hija meħtieġa servizzi diġitali ta' kull tip, xi ħaġa essenzjali għall-loti ta' dawn is-servizzi. L-aħħar punt wieħed sensittiv huwa li fit tieni nofs ta' sena e, tieni pakketta li tagħna bil-proposta leġislattiva digital copyright din il-kustjoni issa f'Diċembru aħna isna il-kunċett tal-portabilità. Issa għandna pakkett daqsxejn iktar kbir bi konsultazzjoni fuq eh, drittijiet tal-pubblikaturi din hija xi ħaġa li qed tiżvolġi bħalissa proċess li ħajjintem tliet ġimgħat oħra u mbagħad sal-ħarifa se jkollna il-proposta dettaljata għat tiġdid u l-Ewropeanizzazzjoni l-est. Dak ix-xogħol tagħna l-2016, grazzi. Just a short list then. Ġri lista qasira mela. Mela, ħanad l-kelma l-ewwel il-koordinaturi u mbagħad il-membri. Andreas Schwab l-ewwel grazzi, ħafna eh, Viki u kummissarju nixtieq insemmi li affarijiet li diġà semmejt inti u net it-trasposizzjoni ta' sigurtà networks, il-sigurtà data u il-ħarsin ta' data, e dawn huma żewġ zewċ eh, partijiet tal-istess eh, ħaġa. Eh, Wara li votajna ġimma li għaddiet fuq il-regolament tal-ħassin tad data rridu nassiguraw li s-sigurtà tad data tittieħed mod serju b'serjetà u dan il-sħubija pubblika u privata li ħadd proponi trid sigura li tfassal standard għal kumpaniji li nistgħu ndaħluhom fis-seħ dal-waqt. U din xi ħaġa ħan votaw fuq f'Ġunju fil-Parlament għawek fuq Brussel. Hemm bżonn li nkunu nafu eżattament x'irridu nagħmlu biex inwettqu dawn l-obbligi It-tieni qed nitkellmu fuq il-pjattaformi. Naħseb li ġurnata tajba nitkellmu dwar il-pjattaformi għaliex il-Kummissjoni għada kif ħabbret li hemm eh, sqarrija ta' oġezzjoni kontra kumpanija kbira tal-internet f'dan il-kuntest, hemm bżonn nkunu raġonevoli ħafna għaliex mhux il-pjattaformi kollha disponibbli eh, bħalissa huma daqshekk kbar għalhekk ir-regoli tagħna jridu jkunu modesti u jiffukaw fuq it-tkabbir ekonomiku fuq l-innovazzjoni fl-Unjoni Ewropea imma mhux biss anka barra. Fit-tielet punt nixtieq nsemmi hija l-kwistjoni ta' l-inizjattiva fuq il-digitalizzazzjoni l-industrija tal-bieraħ. Jiena naħseb li dinja inizjattiva wiesa u pożittiva biex nassiguraw l-Unjoni Ewropea miet titlef xejn, imma ċertu eh, negozji għalu li eh, dan il-pakket fis snin li ġejjin mhux biżejjed, ġifieri x'nistgħu nagħmlu biex inżidu din il-proposta. Evelyn Gebhardt. Ja, danke schön, danke schön für die Ausführungen. Iva, grazzi ħafna għal din il-prezentazzjoni, Kummissarju. spiegħetina ħafna affarijiet fiha l-prezentazzjoni. Nixtieq nirriferi għal xi aspett naqriżar li jista' jkun importanti hija kwistjoni forsi naqra Ġermaniża, imma naħseb li tridu taraw il-vectoring fil-Ġermanja. Għaliex dan qasam huwa importanti ħafna fil-Ġermanja. jista' jkun il-ftuħ ta' bib sabiex ngħidu fil-ġejjieni li aħna ma nistgħux nigarantixxu n-nawtralità tal-internet għaliex m'għandniex il-kapaċità. Għalhekk hemm bżonn nkunu attenti ħafna tnara li qed tagħmel iva brasek, jiġifieri iva tajjeb. Nixtieq nenfasizza dak li għadu kif qal Andreas Schwab. Iġifiri li s ta' ta' flussi tad-data din tissir dejjem aktar importanti. Riċentement aħna smajna dwar tentativi differenti li jiġu attakkati s-sigurtà, hackers li qegħdin jitlu anka f'sistemi tal-karozzi meta il-karozzi ikunu qegħdin e, e, għaddejjin l fil-toro u koll ġbir dan jista' jwassal għal e, incidenti għal għalhekk irridu attenti. U il-geoblocking din għalbi qalbi ħafna. Kien hemm laqgħa ta' kummerċ elettroniku fi Stuttgart riċentement u student għalli intom għalfej dejjem titkellmu dwar xirjiet li huma limitati mill-frontieri. Aħna suppost għanna eh, suħires. Dan u dan kien student zazuħ, ġifiri, iż zaħzaħ ma jridux jisimaw dwar il-frontieri, jridu li s-suq wahdini jaħdem f'dan l osma U dan ifisser li aħna irridu nassiguraw li dan is-suq wahdini verament ikun maħluq u bżon ta' ċertu regoli li jenħol u jiva għal eh, xiri online anka fil-liġi kontratwali il-Kummissjoni Ewropea diġa prezentat xi proposti ma bħalma qed inti hemm bżonn nassiguraw ukoll li ħafna diffikultajiet mhux ġustifikati irridu indirizzati bħal l-indirizzi IP jew inkella il-kwistjonijiet ta' credit card, per eżempju ta' karta kreditu meta ċertu karti ta' kreditu ma jiġux aċċettati f'ċertu pajjiżi. Dawn huma ta' interess ħafna kbir għal nies partikolarment iż-żgħażagħ li jiċċaqalqu ħafna fl-Unjoni Ewropea. Dan Tolton. Grazzi ħafna l-aħħar darba li tqajna, naħseb forsi ma fimx l-approċ tiegħi. Jiena irrit ġejjieni li huwa digitali kompletament imma nemmen li diġa' wasal jiena marriċ li l-Kummissjoni biżbal tkissira biex tħabil tħares ċertu interessi u tipprova tħalli servizzi e, ċertu servizzi barra. Kien hemm xi ħadd il-10 tiem ilu li suġġerew li il-Kummissjoni forsi tagħmel dazju fuq il-YouTube pereżempju, ma daħaj kisser il-mod kif ċertu nies draw jgħixu jekk intom tkissru servizzi popolari li huma b'xej eh, u li jiġu ntużati minn nies ta' kuljum eh, huwa żball u il-Kummissjoni għada qed tikkunsidra snippet tax fuq l-aggregatur daw dawk li jiġbru flimkien l-aħbarijiet dan huwa żbal. Il-konsumaturi li ma tantx għandhom għażliet eh, ta' qari eh, raw telf kbir. U il-publikaturi li taffettwom ma jridux li din titħol. jekk nimxu f'din id-direzzjoni ħan nintafaw lura 30 eh, sena għal meta dak iż-żmien meta aħna konna jkollna l-aħbarijiet minn sors wieħed tullum il-ġurnata ħadd ma jagħmel hekk għax kulħadd għandu ħafna sorsi. Bazzikament qed tippruvaw timmonopolizzaw id-data f'kuntest diġitali u dan jkisser il-apps u servizzi kollha. In-nies iħobbuhom jagħmlu downloading bil-miljuni kuljum. jum Għalek jina qed ninkwieta għaliex huma eżempju ċari ta' dak li qal il-Kummissarju Juncker fl-istampa tar-Renju Unit li l-Unjoni Ewropea tindaħal iżejjed fil-ħajja ta' kuljum tan-nies din tkun ta' eh, dizastru jekk apps b'xej YouTube, Google, etc. jiġu affettwati. Għalek jina irrit li eh, l-Kummissjoni tajdinna li mhux ħaddaħħal din it-tip ta' taxxa u jekk li għaliex le. U fuq il-geoblocking anka jekk jina b'mod ġenerali jani naqbel fi prinċipju ma l-idea li inni nies għandhom ikunu jistaw jixru mod transkonfinali ma nistawx iżda minna l-oħra inġelu li bijaw e, eh, fċertu ġurisdizzjonijiet jekk ma jridux specialment jekk iridu japplikaw il-liġijiet ta' dawk il-pajjiżi għaliex inkella dak li ħajġri huwa li dawn il-kumpaniji spiċċaw jeliminaw il-prodotti tagħhom mis-suq eh, elettroniku. Fuq is-servizzi eh, digitali nixtieq noqdu attenti għaliex jiena pereżempju nħobb il-cricket, aħna lkoll nafu li cricket huwa l-aħjar u l-ikbar sport fid-dinja, imma il-baseball ukoll huwa sport tajjeb ħafna li interessani. U pereżempju, eżempju, eh, illum il-ġurnata hemm eh, jeżisti operatur li tista' segwu l-baseball fuq u ma jekk dan jidħol taħt l-MSN Directive hemm minimu ta' kontenut li għad taħt dik id-direttiva, ġifieri bażikament tajt li app tajba ħafna li in nis iridu jixtru, irrid ikollhom minimu partikolari tal-baseball Ewropew, ma nrid neħi xejn il baseball Ewropew, ma jgħidu li m'hemmx daqshekk li jista' jiġġustifika dan. Iġifieri li qed nipprova ngħid huwa tkissru li diġà għandna. Grazzi ħafna, Signor President Kummissarju, jiena għetnuħu gost li jtnara li mxin il-qoddim b'din l-agenda digitali nittama li fit-tmim ta' terminu tija tagħna ħankunu nistaw nuru li ċittadini li aħna kapaċi nwasslu riżultati eh, f'ħin fin reali. Il-kollegi tijaj fil fatt diġa semmew ħafna punti importanti nixtieq nifoka fuq żewġ kwistjonijiet partikolari li semmew biss parzjalment il-portabilità li ħat iġi diskussa dal-waqt Intom fil-proposta ta'kom inkludejtu rekwizit ibbilanċat li il-fornituri jivverifikaw fej jinsab um, subscriber minħabba l-copyrights u dawn rekwizit rridu jkunu raġonevoli u mux jaslu għal tracking geografiku tal-utenti jina naqbel bisħiħ ma dan il-bilanċ imma naf li ħajkun diffiċli ħafna li wieħed fil-fat ikun jista' iżommu għal xanġu attakkati minn ħafna partijiet interessati ġviri xinija it-tweġiba tagħkom għal dawk li jridu jbidlu dan il-bilanċ, speċjalment dawk li qegħdin jiddefendu il-kwistjoni ta' drittijiet tal-awtur. Tin mistoqsija fuq il- il-karozzi konnessi li jinti referejt għal-jom u l-opinjoni tijak fuq il-ġejjini ta' dawn it-tip ta' karozzi u sabiex l-Europa namluha mexxejja f'dan, irridu naħsbu x'nistgħu namlu aħna favur l-industrija f'dan il-kuntest. Għalhekk tista' telabora naqriżjed fuq dak li inti timmaġina li ġej mill-Kummissjoni din is-sena dwar xi lini gwida jew inkella regolament għal dawn il-karozzi konnessi. Grazzi. Ġili Rejda. Grazzi ħafna, Signora President, grazzi wkoll il-Kummissarju għall-introduzzjoni tiegħek. Aħna eh, diskutejna l-pjan ta' ħidma għassu intern digitali u iva ċertament hemm ħafna dewmin kullimkien fuq il-proposta tal-geoblocking, per eżempju. U bħal ma semma l-kollega Gepard, eh, għaw eh, punti importanti għawek, indirizzajna dan il-punt anka fil- eh, f'kumitati oħra fuq il-kontenut digitali, fuq direttiva tal-kabel u satellita. Huwa importanti li nissimaw dawn il-punti minnaħa tal-Kummissjoni imma nistaqsijek il-leġizlazzjoni tal-kabel u satelliti sa mhux ħadd tiġi indirizzata qabel awissu. Din hija kwistjoni ta' drittijiet tal-awtur u anka tal-geoblocking. Issa raġuni għal dan id-dewmin kien għaliex hemm bżonn ta' konsultazzjoni fuq il-libertà tal-panorama ma satelliti mhumiex affettwati minn dan, ġifieri għalfej hemm dewmin fuq dik il leġizlazzjoni Issa il-punt fuq l-ekonomija maqsuma Dan tneħħa mill-pjan tal-Kummissjoni, tista' tispjegana x'in tfisser din minn tomħat tipproduċi xejn jew inkella sharing economy ħatkun inkluża fil-proposta tal-pjattaforma. Iġbiri dawn huma elementi differenti, Android hija pjattaforma iva imma ċertament mhijiex sharing economy. Iġbiri xed jiġri hawnhekk. Issa fuq ir-riforma ta' drittijiet tal-awtur dan mhux l-ewwel dewmien li rajna ta' din ir-riforma, oriġinarjament Eh, suppost kella sir f'sitt xhur, mbagħad wara il-Kummissjoni bdiet il-ħidma tagħha kien proposta għal liġi ġdida tal-kota ġdid tal-awtur li saddew sentej. Jekk hija sempliċement kwistjoni ta' konsultazzjoni, ħafna affarijiet ġew indirizzati fl-aħħar konsultazzjonijiet. U probament l-opinjonijiet fuq il-libertà ta' panorama ġew diskussi hemmhekk. Parlament kemm il-darba għal dawn l-affarijiet mawx argumenti ġodda hawnhekk. U il-Kummissarju Juncker qal li l-liġi ta' drittijiet tal-awtur hija priorità ewlenija fiħdan il-suq intern digitali għalhekk għalfejn nistennew din ir-riforma. Jiena ma naħsibx ħan nimxu l-qoddim jekk din is-sistema issir il-punt feħa neħlu fir-riforma. U forsi l-ikbar punt li joħloq skandlu fil-mod, fil-skadenza ehm, tal-Komissjoni ġida u hija propju l-proposta Marrakesh. Sabiex ikun possibbli li l-omja jaqraw il-kodba, dika waqfet issa memx data għalija. Issa meta aħna diskutejna dan fil-Kumitat Legali f'Diċembru li għadda, inti qed li l-proposta edha lesta, edha e, mal-ġemp, edin nżommuha minn għaliex tmur it tfit mal-riforma ta' drittijiet ta' l-awtur u ħajġu prezentati fl-imkien. E, ġifiri, issa nisimgħu li di ta' drittijiet tal-awtur ġejja f'Diċembru ma ta' Marrakesh ma nafux. E, Kemm irridu ndum nistennew? Din il-proposta xartax ħat titħol fi seħminar l-Unjoni Ewropea dal-waqt il-Kanada ħa jirratifikaw, ħajkonna l-20 stat meħtieġ, ħajkun ftehim internazzjonali fuq eh, kotba mingħajr frontieri li ħajkun hemm qbil fuqu, imma eh, fl-Unjoni Ewropea fejn x'aktarx ħajkun hemm liżjed minn dawn il-kotba mhux ħatkun parti mill-iskambju għaliex il-Kummissjoni l-Kunsill ma nixilhom xi qudiem għalfej hemm dan id-dewmin u x'nistgħu nagħmlu biex nassiguraw li l-ftehim ta' Marrakesh jiġi rratifikat u implementat. Grazzi. Okay, I've got um, Mela fadal li sitt kellima fuq il-lista toħol mistoqsijiet kollha f'daqqa iva. Mela. Anna Maria Korazza Bilt, Robert Rashford, Marlin Mitzi, Vicky Ford u tnejn oħra. Nikola. No? Yes? Nikola? Intu koll, Iva le? Mela, Mela, provaw mux aktar minn minuta jew tnej kull wieħed għal imbagħad il-Kummissarju kien jista' jwieġeb. Grazzi ħafna, grazzi Kummissarju, inti kont wieħed mill-promoturi tar-regolament tal-ħarsin tad-dejta biex nevitaw il-frammentazzjoni sabiex nkun nistgħu nimxu qudiem fis-suq waħdin id-diġitali. Imma mistoqsija tiegħi hija m'intix iżappuntat meta għandna negozji li qegħdin jgħidu li huma mħassba dwar il-burokrazija, il-kumplessità, in-nuqqas ta' eh, provjalġejjini, il-frammentazzjoni, din hija leġislazzjoni li għandha għanda ħafna eċċezzjonijiet mibnija fuq l-eċċezzjonijiet u dawn ħaj effettwaw l-investimenti kompetitività u l-impjiegi fl-Ewropa. Palma qed jgħidulna il-komunità eh, tan-negozju fl-Ewropa kif ukoll il-flus tad-dejta fuq livell internazzjonali. Inti qed li fil-ħarifa ħati preżenta il-proposta fuq il-flus ħieles tad-dejta, proposta leġislattiva Issa inti għandek l-intenzjoni b'xi mod jew ieħor li tibbilanċa għaliex il vizjoni tagħna l-mira tagħna kienet li konna ehm, regolament korrett, sempliċi, armonizzat li indirizza l-integrità irnexxina nagħmlu dan tajjeb, ovvja. Mhux ħan iddubita dwar dan, imma immissjajna il-parti li għandha x'taqsam ma li nkunu favur is-suq waħdini. It-tieni punt tiegħi huwa fuq il-modernizzazzjoni tal- ehm, drittijiet tal-awtur u l-fat li aħna d mis-CDs għal streaming ta' films u ta' media għanna l-problema kbira tal leġizlazzjoniet kollha tal-Ewropa li għadhom jiġbru id-dazzi isna qegħdin nixtru CD. U ovvjament, palma semma David din dan ukoll huwa ostaklu kbir għal flus ħieles ta' servizzi, servizzi digitali U tlet punti diġa ġew semija, ġew blocking jina nilqa il-proposta tijak, nistennija bil-ħerqa. Nittama li din ħatkun il-bilanċata kif id-diskrivejta inti, u mux imorru għall estrem li inġelu li l-kulħat ibieħ kull-imkien. Jina naqbel ma ħafna punti l-qajmu l-kollegu, nirringrazzjak għal-proposti kollha l-oħra li għandek u Grazzi. Merci, Monsieur le Commissaire. Euh, merci d'avoir. Grazie ħafna Kummissarju tal-li eh, saqsejt lil Pollakki illi jixorbu l-imbit minn Bordeaux. Jiena minn hemmhekk niġi l-aħjar imbit fid-dinja. Issa apparti. Inti aħna rridu illi l-ekonomija Ewropea si digitali, l-industrija Ewropea proġett enormi. Aħna dan nixtiequ nagħmluh għall-intrapriżi tal-futur ta' dawk illi diġà preżenti fuq is-suq illum, imma dan huwa dan huwa xogħol enormi ħafna. Il intat l-Kommissjoni m'għandix il-fondi għal din id-diċitalizzazzjoni għax tqum ħafna u trid u trid eh, tbażiru fuq sħubija bejn settur privat u pubbliku. Di mhux dejjem teżisti jew l-kontribuzzjoni tal-Istati Membri xi insaqsik. Jekk il-Kummissjoni Ewropea għamlet xi testjar ta' simulazzjoni jew inti jina ftit mħasib inti għamilt referenza għal pjan Juncker imma issa għanna xiftit data għax qabel ma kienniex ħafna tarif issa għanna xiftit informazzjoni imma l-pjan Juncker fuq dan is-suġġett huwa pjan illi se jkun għas servizz tal-Unjoni Ewropea kollha kemmi biex dik l-ekonomija sid-digitali jew mill-ġdid se jkun stat membru individwalment illi bil-proġetti illi jressa jitlob eh, il-fondi għal xifti ħaġa affarijiet digitali, xaffariet le, imma aħna għandna bżonn ta' ġornament tal-mezzi ta' investiment fl Ewropea kollha kemm hi, mhux biss f'ċerti stati membri u dan għad detriment ta' stat membri oħra. Mistoqsija sempliċi, diġà għamiltu testjar simulazzjonijiet għandkom dialogu mal istati membri kollha biex dan il-finanzjament ikun jista eh, jilħaq l-istennijiet tiegħu. Grazzi. Maħalin Mizzi. Thank you, Chair. Thank you, Commissioner. Marli Mizzi. Iva, grazzi, Sur President, Signora President, Kommissarju, grazzi. Jienu kon nitkellem fuq il-geoblocking. Jena nishtiq nkun naf kif il-Kummissjoni għandha l-intenzjoni sip il-bilanċ u ma tagħmilx diskriminazzjoni kontra l-konsumaturi fil-waqt li tassigura li għandhom għażla bla limiti u jassiguraw li il-semmiżu il-negozji mikro eh, f'ċertu postijiet bħal gżejjer minħabba id-daqs tagħhom maħabba l-skala tagħhom ma jistgħux jipparteċipaw fis-suq digitali u jbijaw l-28 stat membru. Tifmu ħażin jiena naqbel mal-libertà tas-suq digitali imma imma dan jista' jkun każ fejn daqs wieħed mhux tajjeb għal kulħadd li tobbliga lil kumpaniji mikro u żgħar li operaw li lin mill-kapaċitajiet tagħhom biex ikun jistgħu jservu 28 eh, stat membru tista' iġalhom jgħalqu in-negozju tagħhom. Għalhekk il-Kummissjoni x'għandha f'moħħa kif ħat indirizza sitwazzjoni bħal din. Din hija sitwazzjoni sensittiva, imma kif ħat ġusti mal-fornituri kollha u mal-konsumaturi kollha, grazzi. Eva Parnova issa. Grazie ħafna sur President, nixtieq nilqa, Senior President, nixtieq nilqa lill kummissarju hawnhekk għandi żewġ mistoqsijiet, ħan prova eh, fil fatt innaqqas ftit, ħalli jkunu aktar speċifiċi għal pajjiż, imma dawn huma żewġ suġġetti li ovvjament huma eh, importanti u wiesa' Din il-ġimma l-Komissjoni publikat il-sejbiet inizjali fuq il-bilanċ dwar il-geoblocking. Inkont naqra sorpriża minn dawn ir-riżultati inizjali tal-istħarriġ fis-settur speċjalment dwar il-geoblocking fis-settur tal-kummerċ elettroniku għaliex jiena inħoss li hija ta' sorpriża li hemm perċentwal tant baxx ta' xiri transkonfinali ta' konsumaturi mill-Ewropa tal-Vant pajjiżi eh, tal-Ewropa tal-Vant inkluż tiegħi il-Bulgarija hemm differenza ta' madwar 10 darbiet, ġifieri meta mqabbel ma' pajjiżi bħal Lussemburgu fejn iċ-ċittadini jamlu xiri transkonfinali eh, ta' madwar 70% ta' xirijiet totali, eh, u fil-waqt li fil-Bulgarija ma bis 7% u wieħed mir-raġunijiet ewlenin hija propju x'aktarx il-geoblocking għalek jina nixin kunnaf il-Komissjoni għanda l-intenzjoni li b'xi mod tindirizza dawn id-diskrepanzi fil-proposta li ġejja fuq il-geoblocking? u ħajkunem azzjonijiet li jisiru biex jindirizzaw dawn il-kwistjonijiet speċjalment stati membri fejn il-konsumaturi huma affettwati b'mod partikolari mill-geo blocking issa l-mistoqsija l-oħra tiegħi hija fuq id-digitalizzazzjoni tal-pjan tal-Industrija Ewropea u dan jimxi fl-istess direzzjoni ta' dak li qal Andrea Schwab u saqsal Andrea Schwab Jiena xi nkun naf ħajkun hemm aktar minn 30 inizjattiva reġjonali u nazzjonali fuq id-diġitalizzazzjoni tal-industrija li għaddejjin bħalissa fl-Ewropa. Imma hemm ċertu pajjiżi, pereżempju il-Kroazja, Slovenja, Rumanija u anke l-Bulgarija, fejn memx inizjattivi ġejjin mill-industrija u dawn it-tip ta' pjanijiet, għalhekk X'taħseb inti l-Kummissjoni trid tappoġġa b'xi mod ieħor pajjiżi li m'għandhomx programmi reġjonali jew nazzjonali biex sabiex ikun hemm diġitalizzazzjoni tal-industriji tagħhom? Grazzi. Onorevoli Akonsari. Jina naqbel 100% ma' Sinjura Reda li qalet li il-progress bil-mod ta' dawn il-kwistjonijiet qed inneħħi il-kredibilità tal-programm tant importanti li qed ippreżentaw. Huwa importanti li aħna jkollna riżultati konkreti, speċjalment fuq il-geoblocking. Mistoqsija tiegħi għandha x'taqsam mal-fatt li aħna lkoll nafu li l-iżvilupp jimxi pass maġġel huwa diffiċli ħafna li nsibu eh, regolamentazzjoni li mhux ħaxxekkel l-iżvilupp. Iżda fl-istess ħin l-iżbalji drammatiċi li jista' jkun qegħdin nagħmlu jistgħu jiġu evitati. Il-mistoqsija hija din. Il-Kummissjoni qiegħda tagħmel biżejjed riċerka bħalissa, qiegħda tagħmel riċerka bħalissa u tridu li jkollkom studju li prova jsir jaf is-sitwazzjoni olistika tal-ħarsin tal-konsumatur f'dan l-ambjent diffiċli tad diġitalizzazzjoni Iġri li konna perspettiva ġenerali olistika tal-kwistjoni tal-protezzjoni tal-konsumaturi f'dan qasam. Grazzi. Ok, Commissioner, I'm going to... Kommissarju, mela. Se nagħmel xi ftit kummenti jekk tippermettili jiena qed nara fil-Financial Times tal-lum hemm itra minn 200 mill-imprenditturi ewlenin tal-Unjoni tal-Unjoni Renju Unit li għadu li jixtuq jibqaw fl-Unjoni Ewropea. Ma importanti ħafna li tkabbir ekonomiku tara ma jiġix imminat, anzi jieġi imħeġġeġ u għalek dan huwa l-kuntest. Waħda ma raġunijiet għaliex l-ekonomija ġitali tant t tikber ija għax il-konsumaturi joġbu joġobom din l-ekonomija, l-għażla li ġib magħha id-diversità tal-prodotti li jistgħu jixtru online u għalhekk insaqsi Meta titkellem fuq l-ekonomija diġitali, forsi tista titkellem fuq l-asa tal-konsumaturi, id-diversità, il il-kreatività, il-kontenut, għax tinja narrattiva importanti skont il-xim daqqiet ma nasbux fjaġ fil konsumaturi li qed ehm, jixtru fuq il-pjattaformi u jekk ikonna din in-narrattiva naħseb hekk eh, tejna biex niftakru għalix qegħdin bħala komitat u leġislazzjoni hemm bżonn li topera so fuq il-protezzjoni tad-dejta u norbat ma' dak li qalet Anna Marija għandna bżonn illi il-negozji kollom linji gwida ċari fuq kif nistgħu nimplementaw dan is-suq diġitali u ma jkollniex konflitti b'leġislazzjoni futura u għalhekk id-drittijiet tal-konsumaturi illi saqsu għal lura għal dotteta tagħhom kif nistgħu niżguraw illi il-pjattaformi jopraw kif suppost għax ximta ikun hemm konflitt mal GDPR. Jista' jkun hemm konfużjoni inti semmejtu wkoll id-dossier tal-sigurtà ċibernetika, l-istandards jiena dal kont flaqa fuq it-titip u diskutejna l-fatt illi jidher illi l-fissar tal-istandards forsi maħniex qed eh, naqbdu jitfit mal-Amerikani kif nistgħu nżommu dan l-aspett internazzjonali fuq is-standards tagħna li joperaw għall-impjiegi għall-konsumaturi imma ma jkunx hemm eh, daqshekk differenzi aħna qed nużaw l-ISO huma qed imorru għannes nes iġifiri se jkollna bżonn diskussjoni nazzjonali fuq dan l-fissar tal-standards imbagħad l-istampa ġenerali fuq il-pjattaformi fir-rapport Gebhardt Kallas aħna ddiskutejna kif il-pjattaformi huma differenti ħafna minn natura stess tagħhom u meta qed ngħaddu leġiżlazzjoni fuq il-pjattaformi jekk joġobkom nistgħux forsi nkomplu nifmu illi hemm tipi differenti ta' pjattaformi u għandna bżonn niżguraw ruħna illi l-konsumaturi jkollhom din id-diversità, din l-għażla, din il-kreattività tal-kontenut. Kif ukoll niżguraw illi s-suq waħdini tagħna jgħatem u joffri l protezzjoni lill konsumaturi Grazzi, Kummissarju Fidejk. Għandek 12 minuta. Grazzi ħafna tal-sensila sħiħa ta' mistoqsijiet u tal-pożizzjonijiet tagħkom permettu li nibda billi ngħid illi naħseb illi xi wħud minn dawn il-kwistjonijiet jiena ma nipproduċix skandli, pereżempju fuq Marrakesh. Għedin nsaqsu bisa xi noħra oħra u Marrakesh iva siġi f f'Settembru. 20 ta' settembru tal-2016, ta' mhuwiex skandlu. u Għalhekk ma naqbilx ma' l-klim li użajt int. għanna ħafna pressjoni u għet namlu xol intensiv kif nistaw kull jum għet niprofaw namlu ferm iktar. U għalek mżon nizgura ruħi li dan isir u s nerfjuta naċċetta l-akkużi tijak. Għanna ħafna tnaqis għanna bżon nħarsu l-istaf tagħna. Fl-2016 nkunu f'konformità mal-kriterji u għandna ħafna proċetti differenti se nuru illi l-implementazzjoni forsi xi ġimgħat jew xhur iktar tard ma dejjem din is-sena. Issa, nitkellmu fuq il-fondi. Fil-pakket fuq l-industrija għandna 50 biljun euro għall-implementazzjoni. Imma kiku kienu se konnektar mill-parlament jina xtaqt nara per eżempju zida fir riċerka u l-qasfa l-kultura kiku tajb kiku il-Franċiżi u kol qablu imma xidin namlu għet nieħdu minn wieħed biex natu l-liħor. Jiena għal Connecting Europe Facility CEF u ċillit ħafna fil-leġislatura xtaqt 9.5 digitali, cruiser ridet iktar u ridet tnaqqis ma qbilniex biljun għal Connecting Europe Facility fil-broadband ma nistgħu xejn bidda il-flejes jina nixtieq ikolli xi ftit iktar biljuni biex nagħmel xi ħaġa. Mhux kwistjoni ta' infrastruttura imma ta' kofinanzjament ta' service ewlenin l-inizjattiva li xtaqna għal-riċerka. Xtaqna li jkollna negozjati deċentralizzati li kumpaniji li ġu kofinanzjati fir reġuni stess tagħhom konna qed nistennew li bil-fondi li għandna disponibbli jkollna tliet darbiet mill-istati membri kif ukoll mill-industrija. U għalhekk l-istati membri jistgħu wkoll jiksbu ferm iktar fondi mir fondi reġjonali minflok għal bypasses nistgħu ndaħlu dawn il-fondi fil-struttura digitali. Imma aħna fl-Unjoni Ewropea għandna niġu biex niterminaw l-użu eh, tal-fondi strutturali maħniex pożizzjoni b'saħħetha ħafna. Nagħmlu rakkomandazzjoni li istat membru l-reġuni u ngħidu tistgħu tiċċaqalqu forsi mmorru f'dik id-direzzjoni minn bagħad stali l istat membru l-reġuni. U tal niġu mbagħad tal-performance capability tal-broadband għal 2015 kont nitkellem fuq soċjetà tal-gigabytes. Bażikament ikollok bżonn testendi u da se um mijiet ta' biljuni, forsi permezz tal-pjan Juncker, forsi xi ftit permezz tal-fondi strutturali, ma fl-aħħar mill-aħħar l-istati membri se jkollhom jiddeċidu jekk se jonfqu fondi reġjonali u Ewropej iktar milli għamlu qatt qabel għal ferroviji u għal Eh, toro u jinvestu f'highways li jkunu digitali. Is-Sinjura Gebhardt fuq il vetring il fabrid kien hemm deċiżjoni mill-Ġermanja ta' paċna. U aħna konna osservaturi mhux tant involuti. Għanna bżonn nizgura ruħna illi għas-sena d-dieħla noperaw fil-kontest Ewropew u jiena s-senen ta' regolaturi u flasċa ta' mera nabżon nid-deċiri jek nishtiqux inkomplu għaddejjin, b'investigazzjoni iktar fil-font għal xi xarejn tliet xhur qasam kumpless ħafna. U jiena qed nara illi forsi nistaw ikonna valutazzjoni iktar bir-reqqa u mhux nibqa' għaddejjin. Hemm tliet affarijiet importanti huwa importanti nestendu n-netwerk imma ma rridux sitwazzjoni fejn fl-aħħar mill-aħħar mbagħad immorru lura bħal granċ fuq il-kompetizzjoni miżuda ma rridux nirtiraw qudiem il qudiem proċess bħal dan. Anke l-investiment fil- aspett fibra optiku għandu bżonn ikun attrajenti biex ikun hemm inċentiv biex dar ġi provdut fil-futur. Din hija xi ħaġa illi ma nixtiequx illi ikonna preġudizzjoni, no, dal-affarijiet bis-serjetà ħafna għanna l-imsieħba tagħna f'Berlin u għanna oħrajn involuti. Issa niġi għal punt ta' ċiber sigurta mson najt il-Mr. Schwab u jafsew illi huwa diffiċli ħafna l-Istati membri kollha jaċċettaw fuq livell Ewropew ta' regolament fuq iċ-ċiber sigurtà li mbosta Stati membri li qalu illi sigurtà tad-data hija responsabilità nazzjonali, ħaġa domestika ma xejn taqsam mal-Ewropa u direttiva ta' sigurtà tal-informazzjoni kien l-ewwel eh, possibilità li nagħmlu xi ħaġa fuq livell Ewropew. U aħna se naraw magħkom jekk nistgħux nitlu iktar fil-fond. Mbagħad hemm il-CPPP għandna l-possibilità illi jkollna livell ola ta' sigurtà tad-data għall-infrastruttura l-iktar importanti tagħna u għall-industrija tas-sigurtà tad-dejta importanti wkoll ikun hemm suq jew opportunità. U għandna bżonn intejbu dak li għandna se għal geoblocking. Kien hemm ħafna perspettivi imresqa fis-sala u l-offsinar imma jekk wieħed għandu eh, wieħed illi prova jixtri eh, l-imbit minn ċipru ma jistax tobbligaħ li jieħu ordni mill-Irlanda. Jek qabel kienet jopera biss fuq is-suq nazzjonali, maħniex qed nitkellmu ġifieri fuq il-ftuħ tas-suq waħdini bħala qan fih nifsu. Ma ridux il-geoblocking li mhuwiex ġust, tarati eżempju, jekk per eżempju f'Bordeaux hemm ħanut tal-imbit u jridu eh, jibatu l-imbit fil-Litwanja, hemm l-ispejjeż relatati ma' trasport ovvjament. Imma għall-Olanda jekk wieħed ma jistax jagħmel ordni online għax hemm biss uffiċċ f'Rotterdam li jista jagħmel dan it-tip ta' ordni lil Bordo mhux ġust jekk huwa spejjeż relatati għolja ħafna tat trasport, u l-possibilitajiet f'qar ta' fatturat ħadija ħaġa differenti. Aħna ma rridux eh, illi il-żajr ikun iktar vulnerabli. Aħna nixtiequ li kollu ġustizzja u trattament eku. Per esempio, fl-Olanda, per esempio, timporta l-imbit mit-Toskana. Suppost l-spisa l-istess, għaxi distanza l-istess, għanum affarijiet li aħna nixtiequ nikvernaw fuqhom Issa l-fluss liberu ta' data kena xi ħaġa fil-ħarifa x'kwestjoni biss ta' data privata għax dawn huma koperti mill-li privacy, mill-direttiva fuq il-protezzjoni ta' data, imma għandna bżonn niskuraw ruħna li data li importanti għax-xjenza u l-ekonomija tiġi mħarsa. U għandna regolamentazzjoni parzjali mal-Istati membri attwalment li jipprovdu aċċess għal data għas-suq Ewropew għax ċittadini ta' stati membri oħra li jistgħu jimblokkawa. Jiġifieri għana nixtiequ nbidlu u qegħdin iġildu ma' xi gvernijiet għax nasbu illi l-fluss liberu tad-dejta importanti għassu intern indispensabbli bħala kriterju jekk rifit suppost taħdem. Issa l-istandardizzazzjoni. Kenna l-komunikazzjoni tagħna il-bieraħ u samna mal-netwerk fiċitali tal-Istati membri fejn aħna se jkollna livell ta' armonizzazzjoni fuq livell Ewropew. Il-ċibersigurtà dawn bħala eżempju u u għanna bżon li naħdmu flimkien biex naslu għal standards Ewropej. Dan huwa biss il-bidu, però ra xi ħaġa li nistgħu nagħmlu it tfit mal-Amerikani. Settembru kont f'Washington DC u kellna round table l-Ewropej kienu hemm iva għax mal l-Amerikani nixtiequ naħdmu biex noħolqu dawn l-standards. U l-Amerikani seġu f'Hanover il-ġimgħa d-dieħla aħna se nkomplu b'dan id-dialogu biex nipprovaw niżviluppaw standards komuni għall istati Uniti u tal unjoni Ewropew se nkomplu ix dan ix-xogħol fil-ġimgħat li ġejjin. Issa il-vetturi konnessi dimna ma l-entitajiet konċernati mill-ħarifa u il-produtturi Ewropej u distributuri Ewropej u qed naħdmu mal-industrija tat-telekom bħala roundtable table qed nitkellmu magħhom fuq dak li għandhom bżonn produtturi tal-vetturi biex jippermettu il-sewqan autonomu u il-vetturi konnessi li huma il regoli Ewropej meħtieġa għax il-konnettività għandha bżonn tkun transkonfinari tkun ta' performance tajba ħafna dan huwa l-element kritiku fl-Ewropa aħna għandna għamilna xiftit testja, xiftit proġetti pilota, fażijiet pilota ta' xiftit miet ta' kilometri imma hekk ma nistgħux naqsmu l-frontieri għal xejn. Dawn affarijiet maħni se nagħmluhom fil-żoni rurali għal issa għalhekk għandna bżonn nasmu fuq il-5G u fuq il-High Performance Connectivity. Il-industrija tal-telekom, biex ikun hemm konnettività transkonfinali għal vetturi konnessi da se jkun essenzjali u l-affarijiet għaddejjin sew. U nsaqsu lil min id-data ta' minni, anki fuq id-drittijiet tal-awtur, per eżempju. U għannix bżon ta' regoli Ewropej biex l-affarijiet javanzaw kif suppost. Fil-ħarifa se jkollna l-pakket ta' drittijiet tal-awtur u sur Dolton ma memx deċiżjoni f'fażi inizjali tista' forsi tibda bil-futbol jew bil-baseball jew bis-soccer. Kulħadd għandu preferenza tiegħu imma għadna ma deċidejniex. U jekk ikonna prova illi jkun hemm kriterji differenti mhux biss għal gazzetti imma pubblikazzjonijiet xjentifiċi, rivisti u kien hemm xi ftit minn dawn. U għalunna illi responsabbilta bejn ir-riċerka u l-ġurnaliżmu u min jippubblika da kollu għandu bżonn jiġi investigat u meta smajna dawn it-talbiet kollha tajjeb li konna l-pariri u tajjeb li konna konsultazzjoni tajba aħna bdejna tliet ġimgħat ilus u tliet ġimgħat oħra se nispiċċaw id-dialogu ikun hemm il-valutazzjoni nkun kuntent ħafna ġen niġi lura hawnhekk u intikom ir-riżultati qabel ma nitkellmu fuq il-pubblikazzjoni jew il-drittijiet tal-viċinat jew tal-performance. Tkun deċiżjoni tagħkom. Min se suppo mhux qed nipprova nirrovina l-affarijiet, mhux qed nipprova nħassar l-affarijiet, imma l-affarijiet bil-mod irid jisiru. Nkunu ċari. Jiena m'għandix isma' b'xi pubblikazzjoni jiena Ovvjament ma nix tendenza law jew lem, jina nieħdu l-affarijiet bis-serjetà, n-pova nkun autonomu u oġġettiv u il-Publikaturi Ewropej u l-Assoċjazzjoni tal-Publikaturi Ewropej hekk jgħidu ir-rivisti pereżempju Ingliżi wkoll għamlu parti u jekk jiġu hawnhekk u eh, l kommissjoni u eh, għandhom koll ħafna ġurnalisti, ħafna pubblikazzjonijiet hemm bżonn li minna mingħajr preġudizzju. U dan jien qed nagħmlu. Mod ġenerali, meta immur mill-kol tal-limko u xi komitat ieħor nippassiġġaw nek fil-Parlament Ewropew. Eh, komitat tini daqqa ta' il-kumitat komitat tiħor tini daqqa ta' ħarta oħra, kullħat insomma għaddej. Per esempio, l-komitat itre forsi ma jaqbilx ma' kult, għalek l-appell tiegħi huwa. Ina nixtieq inkun medjatur onest u nasal għal proposta fejn il-membri tal-gruppi ikun jistgħu jappoġġjaw ħaġa bħal din biex hekk intwaq valur miżjud. Jista' jkun li naslu biex ikonna kunsill diġitali, kumitat diġitali fil-Parlament Ewropew. Is-suċċessur tiegħi jiena nittama illi ikollu kooperazzjoni iktar intensiva mal-kumitati ġimgħa wara ġimgħa u din hija s-sitwazzjoni attwali li hija eterogenja ħafna u din mhijiex kritika education. Nixtieq kjarifika fil rigward tal-konsultazzjoni tal-copyright u l-pjattaformi. Għaliex naħseb hemm tħassib li b'din raġuni ftħuħ dan qegħdin nikkonsultaw biss ma' ċerti joqsma u mhux l-atturi kollha. Irridu niżguraw li l-atturi kollha ikunu konsultati kif xira. xieraq. Hemm ċertu tħassib li nerġgħu niftħu din il-konsultazzjoni li dawk li xtiequ jippreżentaw emendi għaliex l-utenti pereżempju jgħidu t-rakollaw dan jew li ieħor forsi ma jkollhomx leħem b'saħħtu daqs soħrajn. Jiġifieri ikkonfermalna daqsxejn li l-konsultazzjonijiet miftuħin lil partit interessati kollha. Eh, President, fit-tieni Kummissjoni ta' Barroso dwar il-copyright kellna diversi konsultazzjonijiet, eh, studji, eccetera. Però ma wasalniex għal proposta mbagħad. Però l studji u l-konsultazzjonijiet qegħdin fuq il-mejda. Fil-bidu tal-mandat tagħna aħna konna ħabbarna anki li nitilqu miż każijiet Google konna għedna li xtaqna nqajmu din il-kwistjoni Fid-dawl ta' rilevanza dejjem akbar tal-online platforms hemm bżonn regolamentazzjoni. Jew inkella narawx jekk nitrattawx kull każ fuq il-merdu tiegħu bħalma minna fl-modi. Din talba ħarġet anki fil-każ eh, tat telecoms fejn l-atturi tradizzjonali l-BBC, ir-RAI, ARD, għallulna eh, kondizjoni gwali għal kulħadd fisser li hemm bżonn ninkludu fost l-atturi anki lil dawk il-ġodda. Għalhekk aħna f'Diċembru niddejna din il-konsultazzjoni l-ġdida fuq l-online platforms. Ġala darba l-Assoċjazzjoni tal-Edituri tlet xhur ilu eh, semmet leħena pożizzjoni ċara u mbagħad kellna nevalwaw kollox, aħna kellna nnidu konsultazzjoni oħra. B'dan il-mod għandna stampa dettaljata ta' x'tista' tkun il-proposta tagħna dwar id-drittijiet tal-awtur għal ħarifa. Kull parti interessata ġifieri hija mistiedna biex tikkontribwixxi. Eh, u fis-sajf eh, ġunju lulju u wissu anke settembru għabbażi tal-konsultazzjonijiet li jkun hemm nistgħu jkollna diskussjoni fuq ir-rakkomandazzjonijiet li jista' jkun hemm għal pakkett tal-copyright. Ovvjament se nisimgħu aktar mill-membri tal dan il-kumitat. Għaliex kif tafu fil-konsultazzjoni jista' jingħata aktar peace il-ċerti atturi meta qabel matturi oħrajn. Il-membri ta' dan il-komitat ġifiri se jissemmu. Inti xtaqt li nkunu inklusivi. Grazzi ħafna, mbagħad niddiskutu l-leġislazzjoni tal-portabilità fil-każ, grazzi. Um, um, Marco Zulo, would you like to take... Marco Zula. Tixtieq tgħid xi ħaġa dwar il-portabilità trasconfinali. Marco, fidejk. Grazzi. Grazzi President. Grazzi. Illum se nitkellmu dwar portabilità biex eh, din is-realtà nistgħu nagħmlu eżempju. Jekk l-lum nixtri DVD fl-Italja pereżempju, meta nasal il-Belġu jgħiduli li ma nistax nuża l-kontenut, naħseb eh, nixxokja ruħi għaliex eh, xi ħaġa miksuba permezz ta' xiri xiri ta' drittijiet dan ma jkunx rikonoxxut. U dan huwa qed jiġri llum il-ġurnata. Dwar dan is-suġġett huwa mitqis li din hija problema marġinali. Id-dejta tal-Eurobarometer tgħidilna l-20% biss ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea daħlet f'kontret biex tuża kontenut multimedjali online. U parti minn dawn biss Eh, tqatta barra mill-pajjiż aktar minn xartijiem, però ma rridux ninsew li l-użu ta' dan is-servizz hija l-aktar faxxa dinamika tas soċjetà dik il-parti tal-popolazzjoni li f'dawn l-aħħar snin l-Unjoni Ewropea edukat biex tkun mobbli. Eh, ħaddiema trasconfinali, per eżempju, studenti li kollhom esperjenzi barra minn pajjiżhom eh, parti mill popolazzjoni li għal raġunijiet eh, ta' żmien se tiżdied. Ma rridux allura nagħmlu ta' birruħna li din il-problema mhix se tikber fil-ġejjeni. Dan huwa l-istess elementi li xi żmien ilu kienet assoċjata mar-roaming ukoll. Kien jintqal li din se ssir problema li titratta ftit però il-fatt imbaturew bil-kontra. Issa konxi li dan l-adattament tar regoli għall eżiġenzi ta' suq dijem jevolvi ma tridx tikkomprometti l bilanċ sensittiv marbut ma l-element finanzjarju ta' dawn l-affarijiet. Il-panorama Ewropew huwa għane ħafna varju ħafna nafu l-isfiq nazzjonali mhumiex simili hemm differenzi lingwistiċi, kulturali li għandhom jiġu rispettati jekk ma nixtiequx l offerta għall utent ma tiddajjefx. Lan ta' din il-ħidma għandu jkun il-bilanċ xira li xi id-dritt tal-mejn xtara b'mod leġittimu kontenut digitali u fl-istess waqt jippermetti li jinżamm ambjent fejn il-produzzjonijiet nazzjonali u lokali ma jinħonqux minn atturi ewlenin. Jiena naħseb huwa neċessarju li nevitaw l-portabilità issir liċenza Eh, pan-Ewropea. Irridu niżguraw dejjem differenza bejn portabilità u aċċessibilità. Dan ir-rigward irridu nżommu ċar il-kunċett ta' residenza abitwali nafu li jeżistu diversi kriterji brabta ma' dan u wieħed mill lanijiet tar-rapport se jkun li naraw li ma fost dawn il-kriterji jistgħu jkunu utli għal dan l-iskop b'mod li nevitaw li ma nubbużawx minn din l-possibilità offruta mir-regolament wieħed forsi joħroġ b'residenzi fittizji bl-istess mod għandu jkun ċar il-konċett ta' ta' żmien jekk wieħed jiffissax numru ta' jiem fis-sena li fihom jista' jisfrutta l-portabilità dak li jkun. Hemm ukoll is-sistema tal-verifika, il-mod kif il-fornitur responsabbli tal-verifika ta' tal-identità ta' min jidħol fil-kontenut, speċjalment fi żmien meta t teknoloġija qed tavvanza daqshekk malajr xi żmien kien bizzejiet l-IP, illum il ġennata bil-mobile l-IP ma tix biżejjed. Irridu u ukoll fuq l-obbligatorjetà wkoll il-proposta tal-Kummissjoni tirreferi għal abbonamenti beħlas jew għal abbonamenti mhux beħlas, però fejn hemm inkluża l-identifikazzjoni ta' l-utent. Lum il-ġurnata hemm ħafna servizzi li jeħtieġu data min-naħa tal-utent, però imbagħad e, f'każijiet bħal dawn irridu noqogħdu attenti li ma noħonqux is-servizzi li llum il-ġurnata jinsabu fis-swieq. Dawn huma l-punti ewlenin li fuqhom se jkun meħtieġ li naħdmu u nqabblu lil nafusna. Dawn il-punti juru li t test in kwestjoni m'għandux lan prinċipali id-drittijiet tal-awtur, però bil-kontra jirreferixxi għall-armonizzazzjoni ta' regoli tas suq intern. Għal din ir-raġuni nesprimi is soba tiegħi għall-għażla li t tmexxija ta' din ir-rapport tgħaddi għand il-juri, rapport li fl-opinjoni tiegħi kellu jibqa' taħt il-Kumitat Imko għaliex dan huwa importanti għall ħarsien tal-konsumaturi. Jiena ċert li dawn huma s-suġġetti li se jiġu diskussi minna. Jien se nkun kontent li nikkollabora mal-kollegi u mar-rapporters. L-għanu u li naslu għal test ambizzjuż però bilanċjat ukoll li kulħadd ikun jista' jappoġġa. Grazzi. Okay, now I happen to know that Mela, jina naf li x-shadow tal-ICR li timura l-komitat koordinaturi fuq komitat ieħor ġbiri importa jekk taqbess il-ħadd ieħor tibda i anka Ivers. Alright, taqblu, Emma, mela, tkellim int l-ewwel. Għax inti ġi tmur laqat tal-koordinaturi. Mela, grazzi kulħadd. Grazzi, Signor President, u grazzi kollegi. Jiena naħseb li Sur Zullo inti semmejt ħafna mill-aspetti li ħanniġu ħajkonna niddiskutu Fil-proċess ta' dan il-fajl fuq il-portabilità li huwa verament importanti għalina f'dan il-Kumitat ta' Suq Intern għaliex jindirizza l-innovazzjoni digitali u li nassiguraw li l-konsumaturi tagħna għandhom aċċess għal kontenut. U din hija ħaġa li tiġi enfasizzata li aħna qed nitkellmu fuq pjattaforma legali, kontenut legali. Eh, fuq il-kontenut illegali mbagħad għad irridu niġġielduha u natu inċentiv lill-industrija biex ikun hemm aktar pjattaformi u nassiguraw li n-nies ikollom aċċess meta jkollhom zonna fej jkollhom zonna. Irridu nassiguraw li tul dan il-proċess li semma il rapporter inżommu dan il-bilanċ delikat fil-rapport U dan huwa importanti b'mod partikolari meta niġu għaċ-ċiklu kreattiv sabiex nassiguraw li dawk li għandhom id-drittijiet ikunu jistaw e, jagħtu kontribuzzjoni tagħhom anke għal dak li huwa kontenut kreattiv għal xejn li nagħmlu qafas verament preskruttiv li jispiċċa ikisser dan il-mudell ta' negozju. Hemm bżonn nappoġġaw dak iċ-ċiklu kreattiv għax għal xej kollok aċċess għal eh, kontenut ta' kwalità baxxa, ħna rridu aċċess għal kontenut legali u ta' kontenut ta' kwalità għolja. Għalhekk irridu noqogħdu għattenti ma kunux preskrittivi iżejjed li nagħtu ċarezza legali f'dan il-mument u huwa importanti li aħna nifokaw fuq l-aspetti ta' residenza u nassiguraw li nsibu modi b'saħħithom biex nagħtu verifika jew autentifikazzjoni fuq ir-residenza fuq dan il-punt partikolari. Jiena naħseb li huwa importanti ħafna nagħmlu dan għaliex aktar li Renju Unit, pereżempju, il-postcodes, il-kodġi postali u indirizzi mhumiex biżejjed għaliex għandna 10,000 utent li jgħid li jgħix Buckingham Palace, pereżempju, anka il-dat ta' data ta' twelit u koll miex bizzejiet għalix għanna mijiet ta' iluf ta' persun li għandhom aktar minn 10 snin din tinbidel minn sena għall-oħra u rridu minn min pajsa liħor u rridu nassiguraw li dak li jtnużaw bħala verifika nkunu minn naħal oħra flessibli eh, għal dak li jista' jintuża minn stat membru għal ieħor. Ġifieri nsibu l-aħjar metodu biex nagħmlu dan. Hemm bżonn li naħsbu b'attenzjoni dwar il periodu ta' implementazzjoni li għamilna għawek, nitkellem fuq sitt xhur, u naraw il-possibilità li d-din tiġi estiża għal 18 il-xar jew anke sentej Jekk naħdmu fl-imkien b'dan il-mod, jiena nħoss li ikunu nistaw ikonna rapport eh, b'saħħtu ħafna mill-Kumitat tas-Suq Intern li ħajrifletti x-xewqa U anka il-mod ta' kif qed tinbidel il-dinja, ġifieri l-konsumaturi kollhom aċċess għal kontenut li huma jkunu xtraw mod legali jkunu ehm, ikunu fej ikunu. Ġifieri rridu nsibu l-aħjar bilanċ qed nistennu bil-ħarqa naħdem flimkien mal-kollegi proprju fuq dan is-suġġett. Grazzi. Grazzi ħafna Eva Panovassa. Grazzi ħafna Sinjora President, jiena l-ewwel net nixtieq nirringrazzja l-Kummissjoni għal tekst propost infassal verament tajjeb jiena pozittiva li, li nażlu eh, regolamentazzjoni fuq direttiva, regolament fuq direttiva hija xi ħaġa importanti ħafna hekk. Il-proposta hija immirata li l-portabilità u nixtieq inħeġġeġ il-kollegi kollha li jżommu dan f'moħħhom meta jkunu qegħdin jibatu l-emendi għal dan it-tekst. Il-tekst huwa mm, pjuttost qasir jirrappreżenta sfidi minn perspettiva teknoloġika laqas l-opinjoni tiegħi u jiena nemmen li l-ħidma tagħna hawnhekk bħala MPs u mod speċifiku bħala membri tal-Kumitat ta' Imko huwa li natu riżultat li ċittadini u anka l-negozji. Huwa propju dan li dan ir-regolament speċifiku għandu jagħmel li jagħti aċċess lil konsumaturi għal kontenut li jkunu xtraw b'mod legali waqt li qed jiċċaqlqu fl-Ewropa u fl-istess ħin nagħtu l-possibilità l negozji li jżidu s-servizzi tagħhom mingħajr ma jkollhom spejjeż żejda jew burokrazija żejda. Il-tekst mandux il-limit tal kapacità tan-negozji li jinnovaw, jagħmlu innovazzjoni u joffru eh, servizzi ġodda lill-utenti tagħhom. Din hija xi ħaġa importanti b'mod partiku mod partikolari għal mikro kumpaniji, startups u l-SMEs jiena nemmen li l-portabilità hija ir-regola il-ġdida mhux l-eċċezzjoni u hemm bżonn nagħmlu dak kollox li issa l-2017 din tkun realtà. U dan ifisser li hemm bżonn li mm, nkunu nistgħu nwasslu riżultati fuq tmexxija ġdida e, miri ċari minar ma dajfu il-miri tal-proposta. Għadda ftit żmien minn meta ġiet ippubblikata din il-proposta u nittama li b'azzjonijiet koordinati minn eh, kumitati involuti inkunu nistaw niksbu dan lan. Għatfadal xi punti li rridu jiġu ċarati fil-proposti inizjali imma għalija ħaġa importanti hija li ma nużawx din il-proposta sabiex nipruvaw nirranġaw il-qafas korrenti fuq il-dritti tal-awtur. Jiena naħseb li hemm bżonn insibu l-aħjar mod kif in-negozji kun jistgħu jivverifikaw ir-residenza abitwali tal-utenti tagħhom, ma nix namlu leġizlazzjoni ibsa minn din il-proposta għaliex huwa diffiċli li wieħed ibbassar kif ħadd iżviluppa teknoloġija. Iva huwa tajjeb li jkollna ċertezza imma rridu nevitaw li nifriżaw ir-regolament. Meta niġu għad definizzjoni ta' xini, xinu eh, resident abitwali insib li dan huwa minimalistiku, għalhekk hemm bżonn intejbuh xi ftit, inżiduh xi ftit. Imma rridu nagħmlu dan b'mod proporzjonat u nevitaw definizzjonijiet twal ħafna. Idealment ikonna definizzjoni li timmira eh, li, li isservi ir-raġuni u l-bżonn immirat f'dan ir-regolament għalhekk jiena nemmen li huwa iżjed importanti li nfukaw fuq il-proċess ta' verifika. Issa fuq is-suġġett ta' temporalità bil-perjodu huwa importanti li il-verifika ssir kif suppost li nlimitaw iż-żmien in-numru ta' ġranet u noqogħdu nifissaw ġurnata ħankunu qegħdin noqtlu il-prinċipju tal-portabilità. U dawn huma suġġetti ewlenin li xtaqt nindirizza u qed nistenna bil-ħerqa li nikkollabora b'suċċess u nilħaq ftejn politiku fl-ewwel qari sa tmiem is-sena. B'dan il-mod inkunu nistgħu e, niksbu rebħa tripla għal konsumaturi tagħna sal-2017 neliminaw il-roaming charges, inneħħu il-geoblocking u jiena naħseb li dan huwa riżultat importanti ħafna għal ċittadini rridu nsommu f'moħħna wkoll l-euroxettiċiżmu li rajna ħafna minnu dal-aħħar U fl-aħħar, mill-aħħar ma rridux ninsew li dan regolament huwa biss l-ewwel pass f'direzzjoni tajba. Biex inkunu nistgħu niksbu aċċess transkonfinali fl-Unjoni Ewropea u jiena verament qed nistana bil-ħerqa li naħdem flimkien mal-kollegi kollha tiegħi fuq dan. Grazzi. Sur Danti. Nikola Dante, Iva, tajb li bdejna naħdmu fuq dan il-fajl ilna ftit xhur kena diskussjoni tajba għal kompetenza jina jiddispjaċini kif għal il-kollega Onorevoli Zullo illi eh, kompetenza kważi kważi marret għal komitat eh, juri. Imma aħna għanna bżon natu l-kontribut tagħna x'dan huwa fajl importanti ħafna. Jina konvint illi dan il-fajl għandu dimensjoni importanti ta' suq intern għal konsumaturi illi jidru biċ-ċar meta wieħed analizza it-test f'ċertu dettall. U nixtieq nappoġġa il-prinċipi ġenerali tal-proposta minnaħat tal-Komissjoni u l-inizjattivi bost inizjattivi li kien hemm fuq is-suq diġitali biex inneħħu l-ostakli illi ta' spiss iċ-ċittadini Ewropej tagħna iħabtu wiċċhom magħhom imħabba l-kontenut online li huma mbagħad eh, akkwiżiti b'mod legali fil-pajjiż ta' residenza tagħhom. U dan ikun l-ewwel pass lejn li neħħu eh, prazzi oħrajn ta' ġio blocking li mhuwiex ġustifikati fis-seklu qed ngħixu fih u għalhekk għal dak li huwa kontenut online dak li jiġi mixtri mbagħad fil-pajjiż tar-residenza u il-vjaġġi li għamlu ta' sikwiet ċittadini Ewropej din tista' tkun kisba ġdida importanti għall konsumaturi tagħna f'dan is-suq u waħdini importanti tas-suq diġitali. Kisba illi tidher iktar importanti meta naħsbu fuq il-tneħħija tar tariffi tar roaming. Kisba u koll illi illum għanda numru importanti imma limitat għal-issa ta' beneficjari u numru estis illi dejjem se jżid u jikber fis-snin li ġejjin. Nasib li huwa importanti li wieħed jenfasizza kif din il-proposta ma tridx tbiddel il-kapitlu delegat tas-sistema legali titjiet tal-awtur illi eh, se jkunu l-komitati differenti li se jtrattawh u l-ek din il-filosofija li għedin ħadnu aħna tmur f'din id-direzzjoni permezz ta' fizzjoni legali u s-servizzi kif rajna wkoll fl-istat ta' residenza. Jekk l-għanijiet ġenerali tal-proposta tal-Kummissjoni huma dawk li nistgħu naqblu magħhom, naħseb illi x-xogħol tal-Parlament jista' jkun utli ħafna biex nefinixxu aħjar ċaraw iktar ċerti punti importanti tal-proposta. Blan aħħari illi nadottaw test ċar u li wieħed ikun jista' jimplementah faċilment u lek nasib li importanti l-għażla tal-regolament minn flok direttiva. Mod partikolari fir-regolament hemm ċerti sorsi fejn għandna bżonn nirreflettu u naħdmu flimkien. Qed nagħmel referenza mod partikolari fuq definizzjonijiet ta' residenza abitwali u l-presenza temporanja f'stat membru kif ukoll il-modalitajiet marbutin ma' xulxin tal-verifika ma' kif ukoll il-preskrizzjoni dik li għal-kwalità tal-artiklu 3 fuq is-suġġett tal-obbligi ta' dawk li jagħtu servizz u id-dmir tagħhom illi jinformaw ukoll l-konsumaturi. Qabel ma nagħlaq nixtieq ngħid li tul fis-seħħ tar-regolament nittama illi nkunu nistgħu naslu għal implementazzjoni tal-proposta forsi sal-2017 ma l-eliminazzjoni ta' tariffi roaming u nikkonsidraw ukoll l-esiġenzi raġonevoli ta' dawk illi huma sidin tal-dritti eh, tal-awturi u li jagħtu servizz fid-daw ta' bidlit li jista' jkun hemm minħabba l-uż ta' servizzi tagħhom jiena fiduċjuż ħafna illi aħna nkunu nistgħu insibu fix-xhur li ġejjin soluzzjonijiet utli għal proposta li jistħoqila li tiġi approvata u appoġġata pjuttost eh, b'konvinzjoni kbira. Grazzi ħafna. Um, Morton Lockhart. Honorable Lockhart. Le? Um, so who else wants to speak? Mxaħat iħor forsi jishtiq jitkellem? Il-speċini, Iva, nadilek il-kelma. Iva, Sir Morton. Iva, ġurnata twila kienet veru. Grazzi ħafna, nista' nżomm fil-qosor, jiena naqbel ma' ħafna mill-kummenti diġà mresqa mill-kollegi tiegħi. Nixtieq nirringrazza lill kummissjoni ta' din il-proposta bżonn li ngħid illi rarament naraw regolament illi għandu tmien artikli u tmien paġni. Jekk qabbel ma' oħrajn fejn għandna xi design artiklu xi 400 paġna nasab il kummissar hawnhekk kummissjoni tas-sow għamel għamlet xogħol tajba ħafna għax innexxila ddaħħal ftit paġni test legali sod ħafna u r wol tiegħi bħala shadow rapporter ikun il-indefendi dan it-test. Forsi nisirsi xie emendi tekniċi f'dan l-istadju tax xogħlijiet tagħna, emenda fuq l-artiklu 3.3 fejn insaqsu il-providers illi jagħtu eh, lill-utent x'kwalità se jieħdu jekk jużaw da servizz waqt li ġobni l-idea u tkun inkluża fil kontrat bħalma qed ngħidu paragrafu 2 imma kif il-provider ek se jagħmel. Hemm tant fatturi illi jiddependu mill-informazzjoni disponibbli għal provider forsi jkun diffiċli ħafna stima bħal din ġifri l-kwalità minn qabel jew forsi matul l-użu tas-servizz u għalhekk forsi ngħidu fejn hu possibbli jew abbażi tad-dejta ndaħlu xi terminu bħal dan. Fuq l-artiklu 4 minn ġdid nappoġġa il-paragrafu u l-idea tal-fizzjoni legali ta' dan ir-regolament għandna bżonn paragrafu li jgħid illi din il-fizzjoni legali ma xekilx li provajda milli jagħti aċċess il kontenut li huwa legali f'stat membru fejn il-min jixtieq dan is-servizz huwa għandu residenza temporanja fl-artiklu 5 u l-premessi kontra kull tfassil ġdid illi jaqret il-bilanċ li hemm fil-paragrafu 2 ma fl-istess waqt nisuġġerixxi illi nżidu tliet paragrafi ġodda hawnhekk jew fl-artiklu 4 jew fl-artiklu 7. L-ewwel paragrafu li jgħid illi regolament jew il-bidla l kontrat tar-regolament ma jridux jagħtu d-dritt ta' irtirar mill-kuntratt bejn l-utent u l-provider u waqt l-ewwel paragrafu jitkellem fuq klawsuli ta' eh, nuqqas ta' portabilità mhumiex antiċipati ma ma jitrattax il-fatt li jistgħu jirtiraw mill kuntratt u il-provider jew il-kontenut eh, portabbli ta' dan il-ftehim. It-tieni paragraf hemm bżonn jiġi inkluż u jgħid illi dawn il-bidliet ma rridux jagħtu dritt għall-irtijar fil kuntratt bejn min jrid is-servizz u min jipprovdih aħna għanna inħarsu l-konsumaturi u dan ir-regolament jipprova jagħti ta' drittijiet l-individwu imma dawn il-bidliet ma jitx ikun hemm abbuż minnhom minn xi ħadd li qed jipprova joħroġ mill-kuntratt ta' televiżjoni. Mbagħad qabel ma nala ikolli bżonn xi ftit pariri mill-kollegi jew mill-Kummissjoni għandna bżonn paragrafu fejn ngħidu dan ma jitx ikun lok biex nbidlu jew nżidu marrati għal kontenut mill-providers tal-kontenut. Ma rridx il-portabilità tkun skuża għal tariffi eh, ola għal konsumaturi. Grazzi ħafna nistenna bil-ħerqa ix-xogħol ma' Shadows, Shadow Rapporters l-oħra. Grazzi ħafna hemm xi ħadd mill-gwessa xaħat li xtiq jitkellem fisem il-ħodor, Iva, grazzi President. Naħseb l-iktar mertu dan il-proposta hija illi miex kontroversjali u dan huwa kumpliment minn naħa tagħna għax qegħdin nitkellmu fuq suġġett relatat mal-drittijiet tal-awtur u eh, nuru hawnhekk ix-xogħol legali tal-Kummissjoni li nexxielhom jippreżentaw leġislazzjoni qasira speċifika, konċiża li tkellem fuq problemi li diġa, li dawn in-nies u huma sottoskritti għal servizz meta qegħdin f'pajjiż ieħor f'stat membru ieħor dan huwa importanti ħafna imma għandna bżonn nżommu f'moħħna illi ma nsolvux il-problema tal-geo blocking fuq il-livell iktar wiesa' hemm ħafna nies illi E, dejjem inkunu fuq in-naħa ħażina tal-frontiera u għandha bżonn għandhom bżonn aċċess transkonfinali u lek kira nistenna bil għal proposti tal-Kummissjoni illi se jaqbdu din it-triq. Nixtieq nirringrazzja l-rapporter tal diġà e, beda b'mod attiv il-diskussjoni mal-komitati l-oħra involuti u naħseb illi ma tantx x'inbidlu f'din il-proposta naħseb xi li kunem bżon ta' ftit iktar ċarezza, iva, eh, Onorevoli Xaran Zova li ġat kelmet fuq suġġeriment jina nixtieq nżid illi jemżon nikkonsidraw illi nżidu paragrafu fuq il-mekanizmu ta' monitoraċċa dinja hija xi ħaġa illi attwalment ma teżistix hawnhekk ma tidrilx Il-valutazzjoni tal-impatt tal-Komissjoni eh, jgħid ukoll illi l-proposta bżonn jiġi tiġi riveduta wara ħames snin, forsi għandna bżonn insemmu dan ukoll fit-test legali. Mod ġenerali, id-definizzjonijiet illi ehm, għandna f'din il-proposta huma loġiċi ħafna, m'hemmx lok illi nimponu xi skadenza għal portabilità, imma naħseb illi naqblu l-koll Jina xi ftit imħasba fuq is-suġġeriment li tiġi mill-Kunsill biex nintroduċu element ta' ġullura regolarment tal-Istat membru ta' residenza fid-definizzjoni u insaqsi jekk li kieku nikbu fi definizjoni xi ħadd għandu bżonn jirritorna regolarment fl-istat membru ta' residenza, li dan xikun ifisser illi il-providers ta' servizzi kunu bil-forsi verifikaw għalhekk il kummissjoni abbozzat proposta tal-imot manjera illi ma jkunx hemm tħassib fuq protezzjoni tad-data għax ma jobbligax il service provider illi monitora dejjem fejn fejn u l-utent, u għalek għandna bżonn nkunu prudenti ħafna li ma nbidlux definizzjoni ta' residenza abitwali li wara ikun hemm bżonn il-monitoraġġ ta' kif jivvjaġġaw in-nies fl-Ewropa minnaħat ta' service provider. Naħseb illi għandna bżonn ta' ftit iktar ċarezza fuq kif is-service providers jistgħu jiverifikaw il-presidenza attwali għalmenu għal dawn is-servizzi ta' ħlas l-iktar ħaġa loġika tkun biex niċċekkjaw ir-residenza suppost tkun biseti li wieħed eh, jiċċekkja il-kontijiet tal-bank. Meta jkun hemm xi ideat li ngħidu illi nistaw nelbu dawn l-affarijiet u nis jistaw jiftħu l-kontijiet tal-bank eh, fl-Ewropa kollha kemm biex ikonna portabilità hemm bżonn li ngħid li huwa ferm iktar faċli illum illi wieħed jixtri VPN u hekk jeleb pġeo blocking minni wieħed jiftaħ 28 kont il-bank. U għalhekk ma naħsibx għannu u validu għandna bżonn nikkonsidraw il-proporzjonalità ta' kull obbligu li jappoġġu fuq is service provider u għalhekk għandna bżonn niċċaraw illi għal dawn is-servizzi biħlas jekk niċċekkjaw għandna bżonn ikun bizzejiet niċċekkjaw il-kontijiet il-bank u nagħmlu suġġerimenti fuq kif dawn is-servizzi mhux taħlas ikunu koperti mir-regolamentu jkun jistgħu jivverifikaw residenza abitwali b'mod raġonevoli. Nistenna bil-ħerqa diskussjonijiet u se nsegwi wkoll il-fajl fil-Komitat Juri u nittama illi nkunu nistgħu naslu għal ftehim eh, kemm jista' jkun malaj biex jidħol fis-seħħ is-sena d-dieħla. Grazzi. Kaja Karas. Uh, thank you. Uh, much has been... L-Onorevoli Kallas fil-fat diġant għal ħafna minn dak li kelli xinajt jena, imma xtaqt nappoġġa l-ġulja fuq dan l-aħħar punt jena naħseb li huwa rilevanti ħafna li rridu noqogħdu attenti fuq din il-kwistjoni li dawk li għandhom id-drittijiet tal-awtur ikunu jistaw jitolbu lil service providers jivverifikaw il-portabilità ta' eh, l-kontenut online li ma jġiġ abbużatu dan billi jiverifikaw fejn jinsabu. Għalhekk jiena naħseb ukoll li ma rridux nispiċċaw f'sitwazzjoni fejn ikun hemm intraċċar kontinu tal-indirizzi tal-IP min-naħa ta' service providers biex jivverifikaw dan l-aspett, għalhekk jiena nittama li ma naslux f'dak il pont u ma niksrux ir-regoli tal-ħarsin tad-data. Dwar il-kont tal-bank ma nafx ma nasibx l-affarijiet jaħdmu hekk, imma ċertament E, din nistgħu nikkonsidraw bħala possibilità tal-kont tal-bank biex ma jkunx hemm abbuż. Grazzi. Mela l-unika punt li nixtieq nisma' minn Marko huwa l-istess punt li qajjim tiena mal-Kummissarju ġifieri li jfakkarna fin-narrativa li waħda mill-affarijiet li rridu nagħmlu hija nassiguraw li l-konsumaturi ikun jistgħu jkollhom aċċess għal ħafna kontenut differenti għaliex ir-riskju huwa li jekk il-leġiżlazzjoni tkun ħażina kulħadd eh, jieħu il-kontenut magħhom ma ma jkollhomx għażla għalhekk irridu nassiguraw li l-għażla tal-konsumaturi u id-diversità eh, li tinħoloq minħabba il-kontenut kreattiv ukoll ikun disponibbli. ġviri id-diversità tal-kontenut. Kummissjoni edinaw. hawn. Marija? Tridu tajdu xi ħaġa? Grazzi tal ġejtu. U Andreas ukoll. Marija l-ewwel imma. Grazzi ħafna, Signor President ma naħsibx li għandi bżonn ngħid xejn jew ħafna f'dan l-istatju. Nixtieq nirringrazzja l-membri tal-kumitat li kellhom reazzjoni pożittiva għat-test. Nista' nassigurakom li l-Kummissjoni hija disponibbli sabiex nejnukom fi kwalunkwa mod li jkun hemm bżonn għal dak li huma kjarifiċi, eh, spjegazzjonijiet jew diskussjonijiet u nixtieq nfakkar il komitat ma nasibx li għandi għalfejn nfakkarkom li Din hija kwistjoni ta' dritti ta' nawtur kif ukoll kwistjoni ta' suq interna li huwa importanti li ikun normali mija fil-mija li konsumaturi li jkunu ħalsu għal kontenut li huma jkunu għamlu eh, sottoskrizzjoni għalih li jkunu jistgħu jaqsmu eh, il-frontieri li jaqqas biss jindunaw. Eh, wara li nkunu definixejna il-kunċett tal-residenza abitwali din hija xi ħaġa importanti hemm bżonn ta' approċċ proporzjonat u bilanċat u jiena naqbel ukoll ma dawk li qalu li m'għandux ikun hemm bżonn li wieħed jillimita l-użu temporanju tal-portabilità. ċittadini jivvjaġġaw għal ħafna raġunijiet u la darba aħna nkunu ċar dwar l-istat membru ta' residenza, dan ir-regolament għandu lan li iħares il-bżonnijiet ta' portabilità differenti. Imma nixtieq intenni li aħna disponibli sabiex naħdmu man membri tal-Kumitat eh, kif ikollhom bżonn. Grazzi. Andres. Grazzi ħafna, Signor President. Jina fil-fatt ma tantx għandi xinżid. Nixtieq nirringrazzja l-Eva, Shadow Rapporteur, għalli xi qalet mod ċar ħafna xi l-PPE fuq din il-proposta. Ovvjament aħna konxi tal-fatt li d-dinja timbidel u għalhekk is-servizzi online fl-Unjoni Ewropea qegħdin jinbidlu wkoll. U palma qalet Marja Martin għall-Kummissjoni, dan huwa importanti kemm għas-suq waħdini kif ukoll daqs u kemm huwa importanti għall proprjetà intellettwali. U imnalla hemm ċertu servizzi fl-Unjoni Ewropea li jistaw jippermettu dan is-servizz Eh, per eżempju l-streaming tal-mużika u li persuni jkun jistaw jirċivu din dawn is-servizzi bla problemi. Imma jek taħseb dwar ir-regoli tas-suq waħdini u il kontrat bil-konsumatur u minnet jagħti servizz hemm kuntratt ieħor. Il-persuna li produċiet il-film jew il-mużika u il-kumpanija li dan qed tagħtih lil konsumatur u dik ir-rabta kontrattwali hija xi ħaġa li forsi maħniex daqshekk familjari magħha. Iżda qegħdin inkopruha sa ċertu punt b'dan l-istrument. Għandna raġuni tajbin biex nagħmlu dan, is-suq waħdini huwa raġuni tajba għal dan. Iżda hemm raġuni legali wkoll biex nagħmlu dan. Irridu nżommu f'moħħna wkoll il-prinċipju tal-proporzjonalità, irridu naħsbu sa fejn nistgħu naffettwaw dawn il-kuntratti kontinwi semma l-futbol kemm il-darba Imma din hija xi ħaġa diffiċli wieħed ikoprija. Għaliex ħafna drabi hija kwistjoni nazzjonali għall inqasal dak li huwa l-lig Ingliż. U hemmhekk x'aktarx ikun hemm qafas legali differenti jekk tiġi adottat jiġi adottat dan regolament. Ġifieri fuq medda medja ta' żmien irridu naraw passi ġodda li nistgħu nieħdu, imma ċertament hemm kwistjonijiet ta' adattament li rridu niddiskutu. Iżda dan is-suq ta' servizzi qed isir dejjem aktar Ewropeanizzat. U ħafna regoli nazzjonali ħajisparixxu. Dan għaliex l-istrateġiji ta' marketing f'dawk il-pajjiżi mhumiex ħajkunu utli fil-ġejjieni u mhux ħajkun hemm biżejjed finanzjar disponibbli għalihom. Jiena minnix ġej minn xi pajjiż żgħir jew medju, ġifieri nista' nimmaġina biss x'inhuma e, x'inhi s-sitwazzjoni għalihom. Imma l-effetti fuq dawn il-pajjiżi rridu nżommuhom f'moħħna u n-nies iridu jkunu ċari dwar dan meta huma jaqblu ma' din il-proposta, proposta li nilqaħħa. Okay, Marco, would you like to come back? Marco, baqalek xi tgħid. Iva, ta' malajr. Nixtieq nenfasizza li anki jien għandi għal qalbi il-ħila ta' produtturi minuri li jibqgħu fis-suq wara l-approvazzjoni ta' dan ir-regolament. Ġifri f'dan ir-rigward naħseb kun interessanti u utli li jkollna analiżi ta' impatt fuq l-ispejjeż tal-liċenzji u l-abbonamenti li jistgħu jorġinaw minn din l-applikazzjoni. Fuq it-tempistika, naf li tridu taħdmu b'mod veloċi issa, jekk beħsibkom tilħu l-iskadenzi tal-juri. Dinja xi ħaġa li niddiskutu waqt il-laqgħa tal-koordinaturi, però jidher li l-iskadenza għall-opinjoni se tkun l 25 ta' Mejju u l-emendi fl-24 ta' Ġunju biex imbagħad ukoll hemm votazzjoni f'Settembru. Dinja xi ħaġa li se tiġi maqbula fil-koordinaturi u waqt il-Kumitat Juri. Grazzi ħafna. Issa ngħaddu għall-laqgħa tal-koordinaturi għaliex diġà waqajna tard u l-kabina Maltija tieqaf hawnhekk. Grazzi ħafna.